Okay. okay, everybody, <coughs> in case you're wondering why I was waiting. Jek forsi taħsbu li xkont etnistenna, forsi nejdirkom li kelli xi ħaġa li suppost kienet fuq l agenda u issa mhux edha hawnhekk. L-adozzjoni tal agenda l-ewwel nett ġejt informata. Mir-rapporter Oli Schmidt mill-uffiċċju illi rapporter Oli Smith kellu dewmien fit-titira tiegħu għalhekk mhux ħajasal fil-ħin għall-preżentazzjoni tal-abbosta rapport tiegħu tal-14 għalhekk punt numru 6 tal-abbosta aġenda tal-lum huwa post post għal waqt ieħor. Ovvjament ma nistgħux nittrattaw iktar tard illum għaliex għandna seduta ta' smieħ pubbliku. Għalhekk nadottaw l-aġenda u xekk. L-ebda oġezzjoni, l-avvizi tal-President, trilogu dwar emir, sar fl-10 ottubru u skoprejna serje ta' kwistjonijiet ewlenin li faslu l-metodu ta' ħidma tagħna u l-kwistjonijiet illi kienu xifti aktar tekniċi, xifti aktar politiċi. U għalhekk aħna waqafna l-proċedura illi permezz tagħha identifikajna ċertu punti tekniċi illi referejnijom għal grupp ta' ħidma biex jattina informazzjoni teknika fid-dawl ta' trilogu li jmiss fil-25 ta' ottubru. Ovvjament, fl-ewwel trilogu mhux ser ikun hemm teħid ta' deċiżjonijiet, imma ser inqablu u naraw x'inhu mal-affarijiet. Punt numru tlieta fuq l-aġenda, rapport annwari dwar il-politika tal-kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-eżami tal-emendi. Naddi il-kelma lill Andrea Schwab. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zunächst mal möchte ich alle. Grazie tassew, signor President. L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li faslu l-emendi għal kontribuzzjonijiet kostruttivi ta' 20 emenda. Huma jtejbu diskussjoni kollha kemm hi. Għandna din it-task force dwar il-kompetizzjoni. U aħna qbilna Dan dan il-qafas li dan rapport annwali dwar il-politika ta' kompetizzjoni irrid jiġi irrid ikun infokat fuq punt wieħed, madwar punt wieħed. Għaliex fi snin li għaddew kien hemm perspettiva ġenerali u mhux iffukajna fuq xi ħaġa partikolari. Għale, frabbozz tiegħi Jena provajt nara regolament wieħed mill-2003, provajt nitratta f'aktar dettal u nara l-mod kif il-multi huma eh, kalkulati. Dwar il-politika tal-multi ta' sanzjonijiet, aħna staqsejna l-Kummissjoni biex tara jekk jista' ikun hemm xi ftehim ekstraġudizzjarju fuq ċertu aspetti qabel ma jiġi deċiż il-livell tal-sanzjonijiet naf li kien hemm xi xettiċiżmu u ma jħossu li din dan l-approċ ta' tilwim alternattiva jista' jwassal għal negozjar barra mill-qorti kif naraw fl-Istati Uniti. L-emenda tiegħi m'għandix dan il-għan, mhijiex l-intenzjoni tiegħi. Iżda, Jina naħseb li kun mod aħjar ta' kif nistaw insibu soluzzjoni. Nisaxħa il-pozizjoni tal-Kummissjoni wkoll u niżguraw illi kull problema bil-kartels ikunu jistaw isibu xinuma l-affarijiet ta' kumpens involuti. Dan ifisser ukoll illi fit-tielet okkażjoni illi din tiġri dan jiġi meqjus u l proċeduri ta' konformità jkunu jistaw jiġu segwiti u użati u koll u da ma jkunux għad-detriment ta' dawk li huma involuti fil-twaqif tal-kartell. Il-programm ta' klemenza u xi ħaġa li aħna rridu nżommu wkoll. Rridu ninkoraġixxu il-konfidenzjalità assoluta hawnhekk. Irridu niżguraw il-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea tiġi applikata. biex inkunu nistaw nżommu mal l li aħna natu dawn id-dokumenti. Sejrin jiġu prezentati fl-erba ta' wara nofsinhar ta' 8 ta' Novembru ċertu proposti l-kollegi kollha jistgħu jieħdu sem qed nara Sinjura Sanchez Presedo mill-essendi tinsab hawnhekk. U naf illi hemm bżonn ta' espert ieħor illi jiddaħħal ser ikun hemm xi mill-Kummissjoni wkoll. Naħseb li ser ikonna skambju ta' femmit interessanti. President, nixtieq nikkummenta fuq uħut mill-emendi. Is-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali nistgħu nikkonsidraw ħafna mill-emendi hawnhekk trattati wkoll dwar il-rimedju kollettiv ser nivvotaw dwar illum. Binna ħafna postijiet hawnhekk dwar dan il-punt. Rizoluzzjoni alternativa ta' tilwim l ja hija xi ħaġa simili wkoll, punt simili. Tafu illi din il-possibilità hija xi ħaġa li l-Kummissjoni għandha titratta qabel ma tinata il-multa, qabel ma tispiċċa il-proċedura. Fl-aħħar parti hawnhekk hawn xi proposti tassew interessanti dwar l-għajnuniet mill-istat u pjanijiet ta' salvataġġ tal-istat fost l-oħrajn. Ix-xedu rapporters hawnhekk laħqu bil mhux ħażin. Dwar is-settur tal-enerġija kien emenda hawnhekk illi tipproponi illi l-ftuħ tassu u dak illi ġenera l-enerġija irdu jiġu implikati aktar hawnhekk jissemmew ukoll ir-rating agencies, l-Aġenzija ta' Klassifikar tal-Kreditu, irdu naraw kif dan għandu xaqsam ma' rapporti l-oħra li ġew adottati f'dan il-komitat. Għanna kollaborazzjoni ta' dan il-komitat ma' DG Kompetizzjoni mal viċi President tal-Kummissjoni b'mod partikolari dwar kif nistgħu intejbu l-kooperazzjoni l-affarijiet qed jaħdmu tajjeb hemmhekk hemm xi punti li ma koprejniex, punti li għadhom miftuħa. U irridu nivvutaw dwarhom, ma nafx meta ser nivvutaw forsi tista' tgħidli wara biex nipruvaw lestu l-affarijiet sa dak iż-żmien. Jiena nisab ħerqan nisma' dak li għandhom xi jgħidu il-kollegi dwar dak li jiena qed u dwar dak li għadu ma ġiex indirizzat. Grazzi. Grazzi tassew. Peter mhux hawnhekk. Se nibda bi shadows Anna Sofi. Well, thank you, Chair. I think I can be fair. Grazzi, President, jesen nizom fil-qosor, ma tantx għandi xinżit ma dak illi intqal mir rapporter Aħna inna naħdmu flimkien ma' tim sieħ ta' rapporters u shadows dwar ir-rapport tal-kompetizzjoni inna naħdmu għal bosta snin. U naħseb illi naqblu mhux ħażin dwar il-kustjonijiet ewlenin l inqas Jina rajt l-emendi u naħseb li ħafna minnhom huma pożittivi isaħħu r-rapport dwar il-kwistjoni ta' rimedju kollettiv ma tantx għandi xi ngħid m'hemmx għalfejn ngħid aktar affarijiet. Naħseb li ħakna kompromess tajjeb ħafna fuq ir-rapport tiegħek. Dwar il-kwistjoni ta' servizzi u servizzi ta' interess ġenerali. Naħseb li jista' jkun ma naqblux iktar f'dan il-kumitat aħna ma nappoġġawx dan ir-rapport dwar servizzi ta' interessi ġenerali u ma naqblux illi nagħmlu leġislazzjoni fuq il-qafas ta' dan aħna qatt ma qbilna dwar dan u ser inkomplu ma naqblux dwaru. Dwar il-kwistjoni tal-kooperazzjoni, kooperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea, jiena fassalt bosta emendi inti semmejtom minna ma eċek tappoġġom xewle. Dan huwa tentattiv illi noħorġu bi proposti biex natu aktar struttura għal kooperazzjoni għalli xina naħseb illi kull sena aħna nadottaw rapport għal kompetizzjoni, nadottaw rapporti oħra li jindirizzaw kustjonijiet ta' kompetizzjoni u il-Kommissjoni tejdinna grazzi un-bat ta' dasrasa u ta' trit. 99% tal-kazijiet jina nappoġġa il-linja li ħadet il-Kommissjoni Ewropea hija u qasam ta' politika importanti ħafna iżda memx skrutinju demokratiku li jagħmel sens u jekk naraw l-istat tal-ekonomija Ewropea u d-direzzjoni tad-dibattiti dwar aktar integrazzjoni ekonomika, iktar koordinazzjoni ekonomika, mela allura naraw li dan huwa qasam fejn hemm bżonn aktar input tal-Parlament Ewropew. U jiena lesta li nilqa' kull tip ta' proposta oħra. Iżda Dan u dak kollu illi kelli x'ngħidilkom. Derek, tixtieq titkellem? Grazzi, grazzi, President. L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja lis sur Schwab rapport tiegħu la bosta rapport tiegħu kif diġà qed jiena flaqa ta' dan il-kumitat jiena nappoġġa ħafna mill-partijiet tal ħafna partijiet tal-abbozz u llum ser insemmi l-emendi tiegħi fil- rapport tal-2009 il-Parlament Ewropew esprima tħassib illi miżuri illi huma temporani jistaw ma jkunux emmek għal raġunijiet temporani. Il-Parlament saħad dwar ħtieġa illi ma jkomplix għaddej bil-miżuri temporani u bl-eżenzjonijiet temporani. U għalhekk ħadna nota ta' reġim tal-istat ieħor li kellu jkun temporanju jiena fassal temendi 6-12 14 dwar dan il-punt. Dwar l-antitrust jiena nemmen il-politika ta' multi tal-Komissjoni tittejjeb: Strumenti ta' antitrust oħrajn iridu jikkumplementaw il-multi bħala miżuri ta' disċiplina u l-Kummissjoni tittibbaża it-teħid ta' multi ta' deċiżjonijiet tagħha dwar il-multi fuq bażijiet ta' kompetizzjoni u mhux fuq implikazzjoni budġetarji u finanzjarji dwar dan il-punt jiena nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom għal bosta rapport mir-rapporters Ingeborg Gressler u Crescenzo Rivellini illi ser jiġi votat fi sessjoni li mis tal-plenarja emenda 44 44 ta' dan ir rapport jinkludi l-tħul ukoll fil-qasam tal-kompetizzjoni. Din il-proposta toħloq konflitt ta' interess u kol poġġi f'dubju l imparzialità tal-Kommissjoni taqqat il-multi jitħul ma' għanije speċifiċi li l-in mill-kompitu ta' politika tal-kompetizzjoni. L-emenda 37 meta nivutaw dwar aħna nistgħu nibatu messaġġ ċar illi il-fini m'għandhomx il-multi m'għandhomx jiġu użati bħala mekkaniżmu alternattiv nittamaw illi dawn il-punti jispiċċaw fil-verżjoni ħarija tar-rapport aħna kellna laqa tajba ħafna l-ġimgħa l-oħra dwar il-rimedju kollettiv. Ir-rapporter ikkopera ħafna u naħseb li aħna ilħaqna konklużjoni sodisfaċenti dwar ħafna mill-kwistjonijiet ewlenin. Nixtieq nirringrazzja tal-li kien jillest li jilqa l-opinjoniet tagħna. Grazzi Filip. Grazzi President. Jiena nixtieq ringrazzi għal darbohra l-Andrea sa rapport tajjeb ħafna. Jiena marriċ li kona din istiġra tal-milit ta' xewqat fi rapport tagħna dwar il-kompetizzjonijiet dana għamilnieh fil-passat, issa rridu nifokaw iktar. Jekk fim sew inti tixtieq tiffoka fuq il-multi jekk naraw fejn insabu llum, naraw il fokistana kien fuq il-miżuri li ġew meħuda biex jiġi mill-qut is-settur finanzjarju jekk naraw x'inhu l-impatt makro f'rigward tal-politika ta' kompetizzjoni jien nixtieq ngħid li l-impatt ta' din l-għajnuna tal-istat hija ħafna ikbar mill-kwistjoni tal-multi. U għalhekk għandna perspettiva differenti hawnhekk. U għalhekk u probabbli ser nifokaw fuq xi ħaġa differenti. Jiena naf illi Din tikkonċernana l-koll. Sofi, inti kontra l-idea illi konna direttiva qafas dwar il-servizzi ta' interess ġenerali? Mela, għal darba aħna maħniex naqblu hawnhekk. Grazzi Jurgen, tixtieq titkellem? Tisem il-gwe? Iva, grazzi. Qed nitkellmu dwar kompetizzjoni u xek, għaliex wasal ċifti ftit tard. Pala grupp ftit iżar aħna ikonna ħafna affarijiet nindirizzaw. Konna wisq U ma jirnex nix infaslu l-emendi tana, rajt x'emendi ġew infasla. U l-komment tijaj dwar dan u wara li smaj dak li għal Flip Lambert dwar lajnuna tal-istat illi jekk dawn ser japplikaw għal banek irrid ikun hemm kundizzjonijiet ċari illi jiġu imposti. Jiena dan poġġaħ u aħna ser nivvutaw favur. Punti ieħor li huwa importanti f'rigward ta' dan. Il-kwistjoni tal-forniment tal-enerġija. Sur Ferreira fassal emenda illi aħna nappoġġawha. Aħna ma nistawx nippermettu oligopoli u monopoli li jmexxu is-suq. U għalhekk dawn huma emendi illi jaqblu ma dak li nemmnu fih aħna u aħna lesti li nappoġġawhom. Grazzi. Grazzi Antolin. Grazzi. Grazzi, Signora President kollega tiegħi ma jinsabx hawnhekk u għalhekk jiena nixtieq insemmi xi emendi fismu. Uħut mendi emendi tiegħi wkoll. Dwar ir-rimedju kollettiv aħna kellna laqa ta' ħidma il ġimgħa l-oħra u lħaqna ftehim dwar l-affarijiet bażiċi u ser inkun qed infasslu emendi wkoll f'dan ir-rigward fir-rapport jiena żgur illi ser ikonna riżultat sodisfaċenti hemmhekk. Għandi xi emendi oħra li nixtieq insemmi, il-multi l-ewwel nett jider bitċar illi il-multi għandhom jaqtaw qalb dak li jkun, għandhom ikunu deterrent. Jekk ma jkunux deterrent, mela allura ser ikollhom effett illi jixprunaw l-affarijiet. Et-tini il-proċessi ta' konċentrazzjoni ser jisiru xi ħaġa ta' kuljum fis-suq intern. Is-Sinjor Ferreira hija interessanti f'dan, iżda ma tinsabx hawnhekk. Aħna maħniex nitkellmu dwar regali tal-milieta hawnhekk. Irridu naraw xinu mal-kwistjonijiet importanti u nagħmlu ħidma marbuta mal-kontinwità. Is-Sinjura Ferreira qed taħdem fuq rapport tal-rating agencies u f'rigward tal-katini dominanti u s-settur ta' negozju bl dan għandu impatt fuq is-suq intern u kol impatt fuq is-settur tal-bidja. Hemm emenda oħra dwar il-kriżi bankarja u r-reżoluzzjoni ta' sew relevanti illi nixtieq il-rapporter iżomma f'moħħu. Grazzi. Grazzi Thomas Mann. Grazzi, grazzi President. Nixtieq nifraħ lil Andreas u għanexxielu jpoġġi ma' shadows u jilħaq ftehim mifrux. Jekk qed nitkellmu dwar multi illi diġà jeżistu, dan irid ikollhom xi tip ta' effett, iridu jkunu ta' deterrent u mhux xi dekorazzjoni xi ħaġa li qegħdem hekk biex nżejnu biha u ngħidu ma jimpurtax tistgħu tħallsu il-multi kif tridu. Hemm xi punti oħra li nixtieq nitratta wkoll. Andreas semma rating agencies. Dawn diġa ġew koperti, diġa ġew trattati f'rapporti oħrajn. Iżda irridu niżguraw li aħna nkopru l-aspetti ta' dawn il-proposta li jkollna Aġenzija tal-Klassifikar ta' Kreditu Ewropea mhix mifhuma tajba. Aġenzija bħal din ma jfissirx li aħna ser konna Aġenzija ta' Klassifikar tagħna u ser niddependu fuq deċiżjonijiet politiċi biss u ma niksbux dak li rridu niksbu. ser jinata parir illi nistaw niddependu fuqu. U mux ikonna aġenziji illi jissorprenduna b'dak illi jgħidu meta nindunaw illi jem il-biljonarji jem daħlin fil-ħidma ta' dawn l-aġenziji ta' klassifikar ta' kreditu nindunaw illi dawn għandhom pozizjoni partikolari. Jekk irridu dawn l-aġenziji, irridu niggarantissu l-indipendenza ma nistawx nibdluhom f'organizzazzjoni illi tista' tkun imdaħla f'termini politiċi. L-impatt tal-aġenziji ta' klassifikar u l-ħidma tagħhom huwa kbir ħafna jiena tkellimt ma' rappreżentanti għal pensjonijiet tax-xogħol u ma jgħidu li aħna irridu insegwu il dawn l-aġenziji f'dak illi huma jagħmlu u kif nitrattaw dawn il-pensjonijiet ma jistax ikun kollox fidejn tliet uffiċċji kbar illi jistgħu jibdlu l-politika kif iridu u din hija mistoqsija li nixtieq nagħmel l Andreas. Xieħseb dwar dan? Il-kollega Ferreira li għandha ħabta tressa emendi tas-sew interessanti Iżda f'emenda 16 hija qed tipproponi illi trid li jkun hemm fond fond illi jkun iffinanzjat b'mod indipendenti biex nipruvaw nejnu l-kumpaniji illi jkunu ser ifallu. Xit fisser b'dan dawk li huma medda bil-falliment? Jiġifieri qegħdin naraw ċertu exposure hawnhekk. Dan irridu niddiskutuh dan il-punt. Xi kummenti forsi biex nikkonkludi dan huwa rapport fuq inizjattiva propja nafu ser jiġi trattat nhar it-tnejn fil-għaxija fi Strasburgu meta ser ikun hemm nies preżenti. Ejjew nipprovaw inneħħu litri INI nbidluħ minn rapport fuq inizjattiva propja għal xi ħaġa oħra. Ejjew nippruvaw noħolqu ċertu impatt. Forsi nistgħu naraw keġ DI bħala l-unika proċedura li nistgħu nużaw. Andreas, inti bniedem tassew. Għaqli, ejjew naraw x'nistgħu nagħmlu. Andreas, jogħġbok. Diego? Skużani ma rajtekx. Grazzi tassew, Signora President. Jiena ser nżon fil-qosor għal xil-kolli rridu nisimgħu l-Andreas. Naħseb illi huwa mill-biċċa xogħol tajba ħafna hawnhekk f'dan ir-rapport. Hija kwistjoni li qed issir dejjem aktar importanti. Jiena nixtieq insemmi l-emendi li jiena fassalt uħut minnhom huma speċifiċi li jitrattaw l-avjazzjoni jew l-internet. U dawn irridu jissemmew anke jekk huwa rapport ġenerali, nixtieq inqajjem il-kwistjoni tal-oligopoliji tas-suq. L-oligopoli wassal għal attivitajiet illegali prodotti ħżina nuqqas ta' innovazzjoni u jolqot u jagħmel ħsara lill-konsumatur u lis-suq. In-titajiet fuq livell nazzjonali jew Ewropew għandhom ħafna problemi hawnhekk f'dan ir-rigward. Il-kol nafu id-diskussjonijiet il li kellna dwar l aġenzijiet ta' Klassifikar tal Kreditu. Nixtieq insemmi din l-emenda lek u nittamaw illi il-rapporter jilqaħħa wkoll. Issa Andreas. Iva, grazzi. L-ewwel net jiena nixtieq ngħid illi l-emendi kollha se nitrattu bir-reqqa u kulħadd ser jagħmel sforz biex iqishom. Sten nirringrazzja lil ħafna mill-kollegi illi qablu li għanna l-koll niffukaw xiftit, il-koll naqblu dwar dan. Jina ma naħsibx illi aħna ser nibqaw infaslu rapport li mbatt jieb għal kollox, aħna irridu niffukaw fuq affarijiet partikolari, speċifiċi. Filip, jina trattajt dawn is-sanzjonijiet tal-kartels, tal-antitrust, hija kwistjoni importanti ħafna u jenna niddiskutuha jien m'iniex kontra l-idea illi konna affarijiet fil-ġejjeni hawnhekk, imma jew niffukaw fuq tliet affarijiet partikolari. Fir-rigward dak li qalu Nervoli Sanchez Presidero jiena dan appoġġjah. Irridu naraw hawnhekk xin il-kustjoni marbuta mal-multi u l-effett ta' deterrent, xi ħaġa tas-sew importanti. Aħna rridu neżaminaw il-proposta biex naraw jekk settlement li lin mill-qorti wara li jinala il-proċess legali qabel ma tiġi applikata il-multar naraw li jkun hemm approċċ mhux burokratiku, approċċ effettiv u ikun ġust għal minnu involut, għal min sofra id-danni. Fil-rigward tal-qafas leġislattiv il-ġdid, jina musser nżid xeja, nek għalix mawx il-kollegi eh, li jridu jitkelmu dwara. Rridu naraw u koll fej applika it-trattat u fil-rigward tal-ajnuna tal-istat, il-kollega Lambert Nafu li hemm studju mill-Parlament u ma tantx wassal ħafna riżultati. U rridu naraw kif dan nistgħu nitrattaw fil-ġejjieni biex naraw kif din l-attività fis-settur bankarju tista' tkun effettiva. Grazzi tassew kummenti ta'kom kienu ta' siwi u ser nivutaw dwar dan fi żmien erba' ġimgħat u forsi nsibu wkoll xi ftit tal-kompromessi qabel dak iż-żmien. Grazzi, ser nivutaw fit-22 ta' Novembru u nittamaw illi tasal fit-tieni plenarja ta' Diċembru. Naddu għal punt numru 4 il-vot Ser natikom ftit tal-minuti biex isibu il-karti tal-vot tagħkom u daħlhom fil-magna. dwar l-għajnuna tal-istat u s-servizzi ta' interess ġenerali. Kulħadd għandu l istat tal-vot? So we seem to be a bit... Malla, naqra... Nixin minni sawnek illum se konna bidlu ftit postijiet, għan votaw, għantolin mandux karta tal-vot. Can you open the vote for a test vote? Oh. Okay, there's a test vote. Se niprovaw. Kjoġobkom għafsu l-buttuna biex naraw li kollu, il-makinarju kollu għet jahdan kif suppost. Asint mandek karta tal-vot? Fi Wi, us. Iva, dwar il-vot fil-ġejjeni fuq il-rapport ta' Peter Zimman, rrit najdilkom illi mux imnizzel fil-istruzzjoni tal-vot imma l-grupp tal-PPE jaqbel u jappoġġa kull wieħed mill-kompromessi. Grazzi għax li qed ixxejjir li xġara. Iva, skużani, Signora President, jena u koll votajt, insejt il-karta tal-votu non li jidi meta nkunu se votak ma importax, mela, għax li għantolin mandomx karta tal-vot, xaħatiħor? Jurgen. Jurgen u koll insija l-karta tal-vot. Mela jkun eh, viċin ħafna jkonna mbagħad nivvotaw separatament nieħdu l-vota dawn it-tlieta minnas. Yeah, well, we're closing the text vote. We've got 31 people who are... Mela, għaw 30 persuna illi eh, għandhom il-karta tal-vot, ma mux kullħat t-vota għal-daqsant eh, nimmaġina illi nistaw nibdew. Mela nibdew bil-paragrafu 1, emenda 22, dawk favur, kontra astensjonijiet għaddiet. Jidirli, aħjar nitċekjaw tajt il-President il-votazzjoni miftuħa. Ah, l-għaldi għandhom wieħed zejjed għal daqstant mela ma nistax nivvota. vota jekk jek daka jekk irritina nista' ninsisti, imma naħseb aħjar le, kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. 19 il-vot favur, 10 kontra. U eh, l-emenda għaddiet. L-emenda 23 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Tieni parti dawk favur, kontra, Astenzjonijiet maddiċ. Kompromess A, votazzjoni maqsuma. Maqsuma f'ħames partijiet ta' jepwis. L-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Tielet parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddit Raba parti dak favur, kontra astensjonijiet għaddiet ħames parti dak favur, kontra astensjonijiet għaddiet. Issa naddu għall-emenda 60 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 61 dak favur kontra astensjonijiet Naħseb li għaddit kompromess B dawk favur kontra astensjonijiet għaddit emenda 27 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ emenda 28 favur kontra astensjonijiet għaddit emenda 6 favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess ċer votazzjoni maqsuma f'ħames partijiet. L-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Raba parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Ħames parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess De. Kompromess de dak favur kontra assenzjonijiet għaddit. Emenda 38 favur kontra assenzjonijiet aħjar niċċekjaw fuq l-emenda 38. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni se tagħlaq. Votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ. L-emenda 39 daw favur kontra astensjonijiet niċċekjaw għax ma tantx qed tollu jdejkom. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa. Abdiet. L-emenda erbajn dawk favur. Skużawni, sibt li il-voti qed jidru fuq l-screens. l-aħħar waħda kien hemm 20 vot favur u 11 kontra. Emenda erbajn Dawk favur, kontra astensjonijiet għaddiet. 41 favur kontra astensjonijiet ikonna niċċekjaw fuq l-emenda 41. Votajtu, votazzjoni malluqa 20 favur 12 kontra. L-emenda 42 dawk favur kontra se nerġa' niċċekkja. Mintomx tollu jdejkom. Tidu tollu jdejkom biex nkun nista' narakom. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet 20 favur, 11 kontra. Kompromess E daw kollha favur kontra astensjonijiet għaddiet L-emenda 48 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 49 l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet ma nafx mela jkollna niċċekjaw. Kulħadd ivvota 17 favur, 15 kontra. Għaw xaħat li nesal karta jew suppost vota ma votax. Mela, 17 favur, 16 kontra, baxli. Stennew ftit. Mela, tafsux il-buttuna lissa, 17 favur u 15 kontra. Issa, dawk li rridu jivvotaw favur min kienu? Antoq li innu Peter, e, inti kontra. Mela tlieta oħra kontra. Jurgen, inti kontra u kol, mela din l-emenda maddeċ. 19 il-vot kontra. Dik fuq l-ewel parti. Issa, it-tieni parti xorta nivvotaw fuqa jekk maddiċ l-ewwel waħda iva mela dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ laqas. L-emenda 50 l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. Itre sitta l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess F żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess ġe dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, kompromess akka żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit ukoll. L-emenda 68 favur kontra astensjonijiet għaddit, emenda 70 favur kontra astensjonijiet maddeċ, emenda 71 favur kontra astensjonijiet niċċekjaw fuq l-emenda 71 kjoġobkom. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa, 16 favur u 17 kontra maddeċ. Imko 9 favur kontra astensjonijiet għaddit. Itre 7 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Kompromess I dawk favur kontra astensjonijiet għaddit l-emenda 82 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti dak favur kontra astensjonijiet m'għaddiex. Kompromess je favur kontra astensjonijiet għaddiet. il-test oriġinali tal-emenda 17 favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda 113 favur kontra assenzjonijiet naħseb illi għaddiet imma ħjar niċċekjaw fuq l-emenda 113, sinjuri. Kulħadd tivvota votazzjoni maluqa 17 favur u 17 kontra għaw xi ħadd ieħor li rriti jivvota ieħor voti ieħor kontra tnejn żewġ voti oħra kontra mela din maddeċ. L-emenda 114 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda 115. Emenda orali. Iva, aħna diġa għamilna restaqna l-emenda 115 hawnhekk għandi emenda orali bil-kelma sovvenzjoni ħlasijiet ta' equalization payments dinja xi ħaġa li ġiet iddiskussa fl-IPP qed nitkellmu dwar ħlasijiet ta' kumpens u mhux dwar sussidji U jekk aħna naqilbu dawn iż-żewġ kelmiet, eh, il-kol kemm aħna kunu nistgħu nappoġġaw din l-emenda. Għaw xi ħadd joġġezzjon għal din l-emenda orali. Tajjeb mela nivvotaw fuq din l-emenda. Tixtiequ li naqrawha naqrajilkom, il-koll għandkom bil-miktub tajjeb wis mela. L-emenda orali dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Mela, Di kienet emenda minn flok 115. Intom tridu tivvotaw fuq 115 ukoll, mela mhux qed nifhem ta' xi tridu nagħmel. Iva, l-emenda orali votajna fuqa minn flok l-emenda oriġinali 115 għax ma kien hemm ebda oġġezzjoni. Iva, imma xaħat qal li konna diġa votajna waħna ridna nitkelmu fuq il-forma emendata u hekk minna għaliex l-interpretazzjoni li smajt jien ma kienieċ preċiża Ah, mela aħna ivvotajna fuq l-emenda orali li għadu kif ressa s-sur Simon minn flok l-emenda oriġinali 115 u dik għaddiet. Mela, kompromess ke l-ewel parti da kolla favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tini parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddiet raba parti favur kontra astensjonijiet għaddiet ħames parti dawk favur kontra fiex kiltuni aħjar nivvotaw fuq il-ħames parti. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa għaddiet 26 favur, 9 kontra. Sitt parti dak favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit, is-seba parti dak favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit. Irrid ngħidilkom illi jiena ma naqbilx illi dawn il-kompromessi u l-mod kif qed nivvotaw fuqhom f'seba' partijiet ma taġobni xejn. Ġifieri dar fil-ġejjieni maħniex se jkollna maħniex se nużawha dis-sistema. L-emenda tlieta dawk favur kontra astensjonijiet ma deċ test oriġinali dawk favur kontra astensjonijiet għaddit, emenda erba dawk favur kontra astensjonijiet għaddit, Emenda 6 favur kontra astensjonijiet naħseb għaddiet ma nitċekjaw jekk tridu l-emenda 6. Kulħadd ivvota votazzjoni mallu għaw 21 favur, 15 kontra għaddiet l-emenda 7 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit emenda 8 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ emenda 11 dawk favur maddeċ 12 favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 20 favur kontra astensjonijiet maddeċ 21 favur kontra assenzjonijiet għaddiet, test oriġinali, ċitazzjonijiet eh, wieħed sa 12 favur kontra assenzjonijiet għaddiet, menda wieħed favur kontra assenzjonijiet għaddiet, test oriġinali 13 sa 15 dak favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Vot elettroniku fuq it-test oriġinali sa kif ġi emendat, kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. 26 favur, 8 kontra astensjoni waħda. Mela nifraħ li rapporter Signora President, inti għada kif ħabbart li mux se jkonna votazzjoni maqsuma fuq il-kompromessi trid timplementa minn issa għalix jekk trid hemm diġà vot azzjoni maqsuma. Jien għattilkom illi fil-ġejjieni ġifiri fil-seduta ta' votazzjoni li jmiss mandux ikonna daqshekk votazzjoni maqsuma fuq testi ta' kompromess. Din hija dispożizzjoni bażika fil-regoli meta jkonna votazzjoni maqsuma f'sitta jew seba' partijiet Eh, mhix xi ħaġa tajba. kun dunajt minn qabel ma kontx nippermettija, imma issa la wasanna f'nofsi teduta tal-votazzjoni mhux se nsebbidel l-affarijiet issa għal darbohra. Okay. Um, I'm going to do this generically now because Aldi is support. Malla se nimxu b'mod ġenerali għal xissa l-Aldi qed tappoġġa ċerti Eh, punti qed jabbud A, B, C, D, H, U, I. U dawn ukoll se għom fil-minuti. Issa qed eh, nivvotaw fuq approċċ korenti Ewropew għal sistemi ta' rimedju kollettiv. L-ewwel kompromess għadda, kompromess B, favu, kontra astensjonijiet għaddit kompromess ċe favur kontra astensjonijiet dan għadda wkoll kompromess D votazzjoni maqsuma l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddit tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ kompromess E favur. Kompromess E, dawk favur, kontra. Tafu fej edin, wasanna fuq il-kompromess E. Biz xi waħda? Le. Kompromess E fil-paġna 7. Kompromess D diġa votajna fuqu. Votazzjoni maqsuma f'żewġ partijiet. Kompromess de ivvotajna fuq f'żewġ partijiet l-ewwel parti għaddiet, it-tieni parti m'għaddietx. Issa wasanna fuq il-kompromess E. Għax xaħat jrid jitkellem? Antolin, fi xkil tinti? Antolin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 irridu nerġaw nivvotaw għax it-tieni parti tal-vot il-maġġoranza taqbel madan u fil-fatt il-vot kien negattiv għalhekk forsi nistgħu niċċekkjaw x'ġara li x'dinja parti importanti hawnhekk. Iva, niċċekkjaw mela nerġaw nivvotaw fuq it-tieni parti tal-kompromess D. Tieni parti tal-kompromess D. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. 27 favur u 8 kontra fil-fatt għaddiet mela. Tajja wis. Issa naddu għal kompromess E. Dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 17 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit niċċekjaw fuq l-emenda 17. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. 20 vot favur, 15 kontra. Kompromess F. Votazzjoni maqsuma fi tliet partijiet. L-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet Tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 25 daw favur kontra astensjonijiet aħjar niċċekjaw. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. 16 favur, 18 kontra, astensjoni waħda. Għaw xaħat li rritizit iżid il-vot tiegħu ma dan? M'għaddiċ mela. Emenda wieħed 41 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess ġe votazzjoni maqsuma fit tlet partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddiet ukoll. Kompromess akka dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 39, da favur kontra astensjonijiet ma deċ. Niċċekjaw. Kulħadd vota votazzjoni maluqa 18 favur 16 kontra astensjoni waħda ġifiri għaddit bizbrix. Kompromess i daw favur kontra astensjonijiet għaddit votazzjoni issa finali vot elettroniku Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa 33 vot favur vot wieħed kontra ebda astensjoni. Grazzi ħafna u nifirħu l-rapporter. Kif għattilkom aktar kmini il-punt 6 fuq il-rapport annwali dwar it-taxxa se nipposponuh u issa nieqfu sal-erba u nofs meta nibdew bismiħ pubbliku fuq il-ġestjoni tal-krizi, ġifiri se nieqfu għal waqfa ta' nofsija. Okay, welcome, welcome back everybody. Mela, merħba bikom lura, kontet nistena ftit minuti oħra, bittama li jaslu iktar membri parlamentari issa għanna smieħ pubbliku dwar il-governanza ekonomika u l-ġestjoni tal-krizi fl-Unjoni Ewropea f'dak l-ordni. Allura għanna żewġ gruppi, żewġ panels. L-ewwel dwar il-governanza ekonomika, għan dal-pen li ħaj għanna zewċ personi li ħaj jitkelmu għal 10 minuti kol wieħed u bat għanna sen eh, mistoqsijiet u tweġibiet. Unbat naddu għazdini panel dwar il-governanza ekonomika Bjurgen Strak u Sur Kreo illi għalu li ma jimpurtax jekk eh, joqodux bil-qeda jisimawx fuq l-ewel punt u kol nitlobom jikkommentaw jekk tkun il-ħtiġa jiddispeċini li għaw ftit eh, nis prezenti, pero peress qed namlu ċerti affajt in parallel, e, important e, eh, l-affajt jkunu ftit diffiċli biex għom. U jkun hemm miktar attenzjoni mitfuq fuq affajt mill-li taħsbu. Mela, merħba bikom, merħba lil-kellima Issa, edin naraw countdown bħala arloċ fuq l screen u għet juri kem baqalkom zmin, għalmenu dik dak kull ħsieb warajħ. Allura, Andrej, naħseb nistow nieħdu lilek l-ewwel. Grazzi, ħafna, Signora President, grazzi tal- l-istedina li nidher qudim tal-komitat, tlet mistoqsijiet ġew eh, motija lilna dwar il-ġestjoni tal-kriżi l-ewwel waħda dwar ir-riskju tal-double dip u xista jagħmel il-semestru Ewropew. It-tieni mistoqsija dwar it-tlet pajjiżi problematiċi u it-tielet mistoqsija dwar l-ISF u l-ISM jina ħan prova fil-qosor nindirizza daw tlet punti. U l-enfasi tiegħek tkun fuq it-tieni punt. Mela dwar l-ewwel punt, eh, ma nistax noqgħod lura milli naqra mir-rapport l-aġenda għal Ewropa li qed tikber li għandha tal-2003 biex naqralkom eh, paragrafu fil-qosor dwar is-semestru Ewropew. U jgħid dwar il-koordinament budgetarju dan li ġej il-Komissjoni tista tiddeċiedi f'dak li għandu x'jaqsam mal meta kunem krizi billi jieħdu in konsiderazzjoni il-kondizjoni ġala darba il-pjaniet fost l-istati membri kunu saw saru umbat jisir il-programm ta' stabilità Ewropea illi kun ijatem f'dak li għandu xaqsam ma' ma biex naraw jekk għandux ikun hemm il-ħtieġa li namlu bidliet fiskali. Għandek is-semestru Ewropew li jkun maqsum fil-kalendarju ta' 12 xar umbat semestru nazjonali li fieħ orientazzjoni bħal dan ikunu effettwati fit-teħid ta' deċiżjoni domestika ċifri aħna issa għanna semestru Ewropew. U naħseb dan is-semestru Ewropew huwa pass tajjeb il-qudiem, imma jkolli ngħid li forsi dan għandu x'jaqsam mat-tieni parti ta' diskussjoni li se jkollkom jiġifieri li aħna qatt maħniex tal-idea ta' programm ta' instabilità Ewropea ġifi ma wasalniex fil-punt fejn qed impoġġu fl-imkien il-programmi nazzjonali naraw xi jfisser dan għall areas Ewropew in ġenerali u mbagħad jintużaw għal quddiem mill-Istati Membri biex jiġu għal għal budgets eh, nazzjonali tagħhom. Ta Forsi l-affarijiet jinbidlu għall-aħjar u nispera li dan isir biex bekk dan il-lekk imsejjaħ mix ta' politika li jiġi mhux minn top sistema minn fuq għal isfel imma minn sistema aggregata biex bekk jista xi darba xi ġurnata toħroġ din is-sistema biex wieħed ikun jista' jindirizza dan il-punt. Ikolli ngħid li għalissa għadna maħniex lem u għacċali maħniex hemm. u semestru Ewropew għallura jista ikollu dan ir-rwol biex jevita l-ekim seħadda bil-dip imma bħalissa mhix il-possibilità. X'inhi s-sitwazzjoni fil-pajjiżi problematiċi? Kif ħanamel kif għamilt drabi oħra biex nixbdilkom l-attenzjoni tal-kom il-membri tal-komitat biex noħolqu distinzjoni bejn il-Greċa minnaħal waħda u iż-żewġ pajjiżi problematiċi fuq in-naħal oħra ġifieri l-Irlanda u il-Portugal. il portugal jekk inħares lejn il-Greċja, għal raġun li jinsa ngħidilkom wat naħseb kien ċar sam il-bidunet illi dan se jkun forma ta' maratona, se ndumu biex, biex nkunu nistgħu npoġġu f'postom kemm min-naħa Ewropea u kemm kemm ukoll u speċjalment mill-Greċja biex npoġġu f'postom it-tip ta' riformi li tippermetti lil Greċja biex toħroġ rebbieħa mill-kriżi u biex tirriforma lil annifisa u naħseb illi kienet tkun maratona verament imma naħseb kien hemm kontradizzjoni il għaliex il-proċess kif imnizzel fuq livell ta' żmien qasir. Naħseb waħda minn daw il-problemi bħalissa meta kull erba' xhur konna qegħdin insaqsu jekk il-Greċja f'pożizzjoni li e, tirrispetta il-milestones illi nkunu poġġejna li jom. Dinja maratona li fej kull kwart ta' mil inti tagħmel mira u naraw jekk wasalniex għal din il-mira, un batta tasal għal mira oħra. Ixfir dan huwa f'żewġ naħat kemm minn Ewropea kif ukoll minn dik Greka biex ikun hemm l-implementazzjoni tal-programm. M'għandekx is-suq li jkun qed josserva kull kwarta mil jekk aħni xedin nilqaw il-miri. U muda mhux kif e, kif illi ħsibna li fl-2012 il-Greċja tasal biex għal-miri tas-swieq, da mhux se jsir. Issa nagħtikom xi elementi għaliex naħseb li fil-fatt il-Greċja se tkunaw għal medda ta' żmien twil li ħadd tkun maratona bittama illi l-Greċa li tir-reforma li nifisa. Maħna nafu l greċja għandha ħafna problemi. Aħna nafu fuq id-diskussjoni fuq amministrazzjoni fjakka ħanejdilkom xi ħaġa fuq eh, fuq il-World Bank Doing Business, dan huwa indikatur joħroġ mill-Bank Dinji dwar is-sitwazzjoni eh, amministrativa e, u finanzjarja f'diversi pajjiżi. Skont dan ir-rapport, il-Greċja edha fl-aħħar net fir-rati, edha sit, sit edha fin-numru 56 bħal l-Albanija u l-Belarussja dinja l-istess kategorija fejn il-Bank Dinji qed ipoġġi l-indikatur tal-Greċja jekk qed tħares lejn il-pajjiż li jmiss għandek il-Portugal jgħat sebajn li jgħat pjuttost il qudiem il greċja f'dan l-indikatur. Jekk tħares lejn indikatur ieħor l struttura ekonomika biex nagħtikom eżempju jekk tħarsu lejn ix-xer tal-impjek li għandhom inqas minn 10 ħaddiema, pereżempju l-Ġermanja, 19% biss. Nodu ngħidu l-Ġermanja għandha ħafna intrapriżi fuq meta fuq livell zaħiru medju, imma dawn huma żgħar bħal bħal l-irtsiset, per eżempju, għandek 17% fi Franza li għandhom inqas minn 10 għaddiema fil-euro area għan l-inqas huwa il-Greċja li 58% tal-impjegi fil-Greċja huma dawn l-irtsiet set żgħar binqas asmina għaxar ħaddiema. Din hija kwistjoni ta' struttura tal-Greċja. Il-Portugallu mbagħad li qiegħda pjuttost edha fil fil-fuq edha bejn il-Greċja, iġfir il rata bejn il-Greċja u l-Portugal hija pjuttost bira meta nitkellem fuq external opinion, qed nitkellem fuq eh, eh, ir-rata ta' servizzi fuq il-GDP għanna ekonomiji zarb bħal Belġu, l-Irlanda, etc. Daw kollha qegħdin fir-ratio ta' esportazzjoni kemm bħala prodotti kif ukoll servizzi li huma ta' għandhom il-GDP ta' 80% dan huma żgħar. Imma mbagħad ikollok ekonomija bħal Greċja għal darbuħ għandek liktar ratio baxx fost l-ekonomiji tal-Eurozone. Allura, il-Greċa miex open economy zara, imma closed economy, il-ratio tal-esportazzjoni ta' prodotti u, u, u servizzi għata 23% tal-GDP daw id-dati li tajtkom, dal-figuri, ma in, in, indikaturi għal-ħtieġa ta' trasformazzjoni fl-ekonomija li hija kbira ħafna U ma tistax issir fi tlet snin, fil-program ta' tlet snin li xsibna liħ, miex raġonevoli, aħna edin naħsbu li Greċa li tista t-riforma il nifisa, iva tista bil-mizuri li ħadna u blajnuna tal-Unjoni Ewropea u bil-Fond Monetarju Internazzjonali hemm ċans li iva l-Greċa tista' tirriforma l nifsa imma seddum biex tagħmel dan. Iġifiri bħala program jina timpoġġi l-Greċja f'post diffi kompletament differenti mill-Portugal u l-Irlanda li huwa differenti ħafna għax seddum il-Greċja biex tiristabilizza li l annifisa Jekk xi ħadd jaħseb il Greċja se tasal għal miri li għandha tasal għal jom malajr, naħseb ħajkolkom sorpriża kbira. U da kull ma jmur qegħdin naraw il-Greċja kull ma jmur qiegħda tmur lura lura lura lura u ma nix inkunu sorpriżi illi, illi dak li ħsibna fil-bidu se jnexxi. L-aħħar punt tixtiequ nitkellem fuq l-IFSF u l-ISM. Stajt, najt, nistajt nagħmel diskussjoni twila dwar l-azzjoni bejn dak li għadni kifet fuq il-Greċja. Kienet il-Greċja sa mill-bidu illi konna nafu li ħatkun problematika u mistess solvi l-problemi tagħha u allura raġunevoli li li namlu l-programmi li għamilna f'posom, mux se diskuti dan, għan naħseb li għa mistoqsija li għanda bżon attenzjoni, ma irrit najt il l-kas tal-Greċa huwa totalment differenti mill-kas ta' żewġ pajjiżi oħra problematiċi, iġi fil-Portugal u l-Irlanda, u żgur mis-sitwazzjoni tal-Italja u Spanja. U naħseb li allura meta nħarsu lejn ir-rwol tal-IFSF u li jessem fil-futur, naħseb irridu naħolqu u distinzjoni. Jiena stess, u zgull di diskussjoni tal-ġatorra fit-tini parti, jiena stess tal-opinjoni illi ma nistawx nevitaw il-fatt li l-Bank Ċentrali Ewropew għandu rwol kruċjali ħafna f'din is-sitwazzjoni flimkien ma l-istituzzjonijiet fiskali illi fil-fatt veru għandna rwol tal-ECB u illi huma importanti ħafna ħafna sa mill-1999 ma nistawx niparagunaw x'inhu rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew fi żminijiet normali bħal bħal rwol ta' Bank Ċentrali f'dan iż-żmien ta' kriżi u l-fatt hu illi aħna ma ddisenjajniex is-sistema aħna għal Bank Ċentrali Ewropew għaż-żmien ta' kriżi. U għalhekk għandna bżonn din id-diskussjoni fit-tieni parti dwar il-governanza irridu jkollna l lesti li jaġixxu fi żmijiet ta' kriżi wkoll u ċar il-Bank Ċentrali Ewropew u attiv b'mod wiesa ma fl-opinjoni tiegħi ma nistgħux naħarbu mill-fatt li għamel dan u ma nistgħux naħarbu mill-fatt li dal-Bank Ċentrali Ewropew jaħdem u jkun attiv fi żmijiet ta' kriżi għaliex meta jkun hemm kwistjonijiet illi ma jkunux iżjed ta' likwidità volja nħossu li l-problemi li l-pajjiżi barra mill-ħlif il-Greċja qed jiffaċċjaw kwistjonijiet ta' likwidità, għandna eh, kwistjonijiet ta' eh, ta' nuqqas ta' solvency u, għalhekk għalek nafu li l-Bank Ċentrali Ewropew għandu r-rwol arċi importanti xilab f'din is-sitwazzjoni b'mod direttament jew b'mod indirett ma tamix differenza. Allura il-Bank Ċentrali għandu rwol importanti ħafna xilab fl-istituzzjonijiet fiskali. Daw, daw la fritan il rwolijiet iridu jitjiebu u jiġu mtejba. U, u dan isir b'mod anka fu it anka fit-trattati. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna U issa ngħaddu għat-tieni tagħna Riccardo, Carla kulħadd ara s-CV stakom u għalhekk minix qed nagħtikom eh, introduzzjoni iktar formali. I'm deeply... Grazzi, signori, narat ħafna nkun hawnhekk qudiem minn dan il-kumitat u grazzi tal-li tajtuni l-opportunità nesprimi l-opinjoniet Is-sida tiegħi llum ser tippreżenta l-perspettiva tiegħi dwar natura tal-kriżi biex toffri l-evalwazzjoni tiegħi għar-rispons tal-kriżi u niddiskutu alternattiva oħra. Jien nixtieq ngħid li l-Unjoni Ewropea l-ikbar ekonomija mondjali hija bħalissa sors ta' stabilità kbira. Għalija stess u l-ekonomija dinija. Il-qafas politiku li tpoġġa rigward tal-programmi ta' ġustament tal-Unjoni Ewropea u l-IMF huwa perikolus u inkonsistenti. Id-dejn sovran tal-Unjoni Ewropea u għadwar il-bilanċ tal-pagamenti. L-Unjoni Ewropea mandiġ bilanċi, zbilanċi esterni, iżda l-bilanċi esterni ta' bosta membri tal-Unjoni Ewropea laħqu livelli li qatt ma rajnja qabel. Infatti, l bis wieħed 2 u tlieta jissuġġerixxu li possibilment nax il-pajjiż jista' jkollu responsabiltajiet esterni eċċessivi. Ħafna esperti jistgħu jgħidu li pajis il pajjiż jista' jaffordja li jħallas dejn ta' madwar 40% tal-GDP. Ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għandhom livelli iktar mid-doppju. Id-dejn estern tagħhom huwa fuq trajettorja mhux sostenibbli. Preċedenti juruna illi dan id-dejn sejjer jiġi ristrutturat. F'dawn l-aħħar snin l-Unjoni Ewropea u l-IMF wet u programmi ta' ġustament f'sitt membri. L-Ungerija, l-Latvija, Rumanija, l-Greċja, l-Irlanda u l-Portugal. Għandhom dejn estern oli u bl-eċessjoni tal-Irlanda għandhom deficit ta' kummerċ oli u koll. L-Ungerija, l-Greċja, l-Irlanda u l-Portugal għandhom deficits ta' bilanċ olin, dawn ġejjin minn interessi olin. Issa, rekwiziti ta' self ta' pajis huma daqs daqs is-somma ta' deficits ta' bilanċ ta' tħul. U kol ġiġ komponent soħra. Nħabba dawn il-pajizi għandhom deficits tal-bilanċ għandhom ukoll rekwiżiti ta' self. With stability and growth pact targets. However, Dana kollu dan fil-fema tiegħi uh, mhux se jwassal riżultati mixtieqa biex aħna nifmu dan irridu naraw il-formula li tiddeċiedi dan ir-rekwiżiti hija identità ta' kontabilità hija ekwivalenti għal wieħed zit tlieta ifisser wasal għal tnejn u tnejn oħra. U l-aġġustamenti fil-programmi tal-Unjoni Ewropea u l-Fond Monetarju Internazzjonali ma jwasslux għal tnaqis meħtieġ. Għalhekk dawn id-deficits mhuwiex se jitnaqsu b'mod sostenibbli u għalhekk dan il-kuntest miżuri ta' tnaqis fil-budget mhux se jirnexxu. For example. Per eżempju, il-deficit tal-kummerċ għal Portugal fil-2010 kien 6.5% tal-GDP u il-deficit ta' tħul kien ta' 4.6% tal-GDP u minħabba dawn il-deficits Ir-rekwiżiti tas-self tal-Portugal kienu madwar 8.5% tal-GDP biex wieħed jasal għal tnaqqi sostenibbli fid-deficit tal-budget, il-programm tal-Unjoni Ewropea u tal-IMF missu immira għal tnaqqis fid-deficit tal-kummerċ li kienu was u eh, jekk dan jisir sew se jwassal għal tnaqqis li jkollu impatt marġinali fuq l-attività ekonomika tal-Portugal. Barra minnek il-programm ta' ġustament kellu jimmira tnaqqis tal-deficit fil-bilanċ ta' tħul sabiex ikun hemm ristrutturar ta' dejn li jkun realistiku. Minflok, il-programm ta' ġustament tal-Unjoni Ewropea u tal-IMF se jeffetwa uh, il- eh, minajr ebda distinzjoni il-talba interna skolla kemmi Għal daqstant dana ifisser li aħna se noħorġu bis-center biex nortlu nemla. Barra minnek il-programmi tal-EU u l-IMF ma jatux bizziet attenzjoni għad deficit tal-bilanċ ta' tħul il-rati ta' interess medji fuq tal pajizi periferali għandhom nejn ikompli jizdiet minn flok jon os u dana se jkompli jżid pressjoni fuq id-deficit tal-budget fil-prattika l-programmi ta' ġustament mhux se jwasslu għal tnaqqis sostanzjali fir-rekwiżiti netti ta' self imma se jbiddel il-forma tagħhom. Il-rekwiżiti ta' self eh, se jistaw jonqsu fuq meta ta' żmien qasira, ta' żmien qasira imma fis-settur privat ir-rekwiżiti ta' self se jiżdiedu peress illi s-settur privat ma jistax iżid is-self fil-kontest eżistenti, il-programmi ta' ġustament se jwaslu għal eh, ħsara u erda tal-attività fis-settur privat. Barra minnek dawn il-programmi ehm, ehm, reduce the public deficit is through massive improvements in the trade balance. This is tantamount Dan se jwassal għal eh, politiki illi jamlu ħsara lill-politiki eh, ta' pajizi oħrajn. Fil-fatt ikunu qegħdin nħottu knisja biex nibnu oħra. Signori, l-Unjoni Ewropea qed tiffaċċa sitwazzjoni fejn inqas huwa aktar. Jekk aħna nimplementaw programmi ta' ġustament li jkunu iżar u iktar immirati, se jwassal għal forsi iktar Eh, għal-rizultati aħjar. Il-għan huwa illi aħna nistabilizzaw il-dejn estern tal-pajzi periferali billi naqsu il-rekwiziti eh, ta' self ta' dawn il-pajizi. Il-programmi ta' ġustament huma maħsuba biex eh, dawn il-pajizi kun jirnexxilhom jimminimizzaw l-impatt fuq l-attività eh, ekonomika domestika tagħhom. Fil-każ tal-Portugal, per eżempju, l-aġġustament estern li huma meħtieġ biex jistabilizza il-livelli ta' dejn estern li għandhom bħalissa li huma madwar 8% tal-GDP tal-Portugal. Eh, tnaqqis fil- deficits tal-kummerċu ta' dħul jista' inaqqas ukoll eh, il-rekwiżiti ta' self-net ta' madwar 0% tal-GDP. F'dan il-kondizjonijiet il-Portugal ikun jista' ftit ftit inaqqas id-dejn estern tiegħu u permezz ta' tkabbir ekonomiku nominali il-deficit tal-budget it-naqis tijaw eh, tkun hekk iktar effettiva. Barra minn hekk il-Gvern Portugiż ikun jista' mbagħad iħallas u jiffinanzja proporzjon akbar tal-deficit tal-budget minn internament. Madwar nofs l-aġġustament suġġerit għandu issir permezz ta' titjib fil-deficit tal-kummerċ L-ideja hija li id-dħul mit-taxxa sigurtà soċjali rappreżentaw madwar 40% tal-GDP fl-ekonomiji tal-żona euro, mela dawn jirrappreżentaw ukoll uh, cost factor f'kull attività ekonomika. Il-lan ikun ukoll illi aħna and to increase tax costs of firms in sectors of the economy that do not face international competition. The aim of the debt Il-lan tal ristrutturar tad dejn u għali jitnaqsu il-deficits tal-bilanċ fit-tħul u jwassu għom għal-livelli iktar sostenibli. Dawn ikunu bazati fu eh, l-estensjoni tat tul tad dejn. U dawn bekk il-pajizi periferali waħedhom ikunu jistaw morru lura għas-swieq internazzjonali ta' kreditu anke jekk ikunu soġġetti għal rati ta' interessi ħafna iktar ola fuq self addizzjonali Barra minnek, jemżon ta' proċess ta' rizoluzzjoni bħal dak li seħ fil-Istati Uniti. Sinjuri, fil-kommenti ta' konklużjoni tiegħi għajrit nisħaq li hemm bżonn li nbidlu d-direzzjoni. It-tweġiba politika korrenti għal din il-kriżi hija Miexa f'direzzjoni ħażina u hija perikoluża. Il-programmi ta' ġustament tal-Unjoni Ewropea u tal-Fond Monetarju Internazzjonali mhumiex se jirnexxu biex inaqsu il-deficit fil-budgets b'mod sostenibbli. Se jagħtu daqqa ta' ħarta lill-attività ekonomika interna fis-settur privat u sedan se jwassal ovvjament għal iktar diffikultajiet. Il-pajjiżi periferali fil-prattika jistaw innaqsu d-deficits budgetarji tagħhom biss jekk itejbu b'mod sinifikanti il-bilanċi tal-kummerċu ta' tħul tagħhom. Għalhekk l-politika eh, respons politiku tal-Unjoni Ewropea għal-kriżi għanda timmira b'mod espliċitu biex ittejjeb dawn il-bilanċi għanda tiffoka iktar fuq il- eh, fuq fuq il-deficits tal-kummerċ minn flok ma tfittex illi tagħmel bidliet radikali fil-struttura ekonomika tas-settur kemm pubbliku kif ukoll privat għanda tipprova tindirizza l dawk il-pajjiżi li għandhom uh, dejn esternu li ħafna b'mod dirett permezz tal istrutturar ta' dejn tagħhom maħsub biex inaqqas il-deficit, il-bilanċ tad deficit ta' dħul. Grazzi ħafna issa naddu għal mistoqsijiet Eh, maħnix se namlu mistoqsijiet kollha, issa għanna iktar ħin għal mistoqsijiet iktar tart. Udo. Grazzi ħafna lil żewġ esperti merħba fil-komitat tagħna. Jiena tallimt ħafna minn dak li għalinna is-sur Sapir fuq il-profili differenti tal-pajjiżi illi bħalissa qegħdin eh, f'diffikultajiet. U jekk fimt sew l-Sur Kapral u jixti illi jittieħed approċ differenti ħafna fir rigward ta' dawn il-pajjiżi u għalhekk nixtieq nagħmel mistoqsija lilek għaliex eh, naħseb huwa eh, qed naraw li s-sitwazzjoni hija waħda perikoluża u mwera ħafna. Qed naraw illi hemm divergenzi kbar bejn il-pajjiżi. Anki eh, diverġenzi drammatiċi qed naraw illi il riskju ta' kontaġġju hija dejjem jinfirex għandna tħassib dwar Franza, batem Spanja u l-Italja u l-pajjiżi li se jkollhom eh, jitolbu eh, ammonti ta' flus ħafna ikbar fl-2012. Issa, xirridu namlu issa biex niżguraw li id-żona euro ma tisfaxax. Eh, xirrit jagħmel il-Bank Ċentrali Ewropew. Sur Sapir għal li l-bank rrit ikun proattiv kif fimt jena il-Bank of England qed jagħmel ħafna iktar biex iħares il-munita tiegħu il-Bank Ċentrali x'se jagħmel. Umbat għandna il- um, faċilità Ewropea l-istabilità finanzjarja li mhix se tkun biżejjed għat tempesta li miss. Xi jridu nagħmlu iktar kif se x'nistgħu intuwa lill-EFSF biex tkun tista' ehm, teliba it-tempesta li jmiss. Nixtieq li t-tieni ftit informazzjoni dwar dan. ħalli najt kentejn dwar ir-rwol tal-IFSF l-ewwel. Jiena dejjem sibt illi din hija kontradizzjoni oħra. Għalix meta jiena nisma il-kapijiet tal-istat u tal-gvernijiet tagħna jgħidu se nagħmlu dak kollu li hemm bżonn biex eh, insibu tarf ta' din il-kriżi, u mbagħad fl-istess ħin jgħidulna li l-IFSF huwa ta' 440 biljun Għalija dak kollu li hemm bżonn mhuwiex 440 biljun euro u naħseb illi kull min qiegħed barra mid żona euro u qed iħares lejn iż-żona euro eh, qed jara li din hija kontradizzjoni għaliex dawn iż-żewġ affarijiet eh, eh, imorru kontra xulxin. Kull ma hemm bżonn huwa kull ma hemm bżonn xejn iktar u xejn inqas ma tistax tajt kull ma hemm bżonn imbagħad tagħmel limitu. Issa, Jekk inti tajt se nagħmel dak kollu li hemm bżonn imbagħad mbagħad tillimita l-kapaċità tiegħek jew sa 440 biljun u mbagħad tajt ukoll illi eh, hemm bżonn ukoll ta' unanimità, qed torbot idejk. U sissa hekk ġara għaliex jiena kont favur li FSF, iva kien pass importanti bla ebda dubju. Imma Man man illi sviluppat il-krizi rajna bitċar li ma kienx bizzejiet u għalek aktar kmini għattilkom illi fil-fema tijaj meta wieħed ikollu d-dimu krizi daqse kbira u ta' dan it-tip hemm bżonn illi tagħti eh, e, tagħmel iktar kredibilità dak il-kliem lesti li nagħmlu dak kollu li hemm bżonn. sakem ma temminx illi mbagħad hemm kwistjoni wkoll ta' solvenza. Għalhekk jien mbagħad għamilt distinzjoni bejn il-Greċja u l-pajjiżi l-oħrajn. Grazzi. Inti staqsejt kif għandna niproċedu. Naħseb illi l-ewwel pass huwa illi inwaqfu il-programmi li qed jiġu implementati bħalissa li qed jagħmlu ħsara lill ekonomiji u qegħdin jimbuttawhom lura l dawn l-ekonomiji flok iġibhom il qudiem Tieni net hemm bżonn ta' bidliet inkrementali u nissuġġerixxi li għandu jsir bidla fl-istruttura ta' taxxa. Permezz ta' dan nistgħu nirreplikaw l-effett ta' zvalutar tal-munita u għanna niprovaw dan il-metodu fil-pajizi mill-qotin. Dwar ir-rol tal-IFSF. L-IFSF inħolqot biex eh, insibu soluzzjoni għal bżonn għal momenta ta' emerġenza imma ma naħsibx li l-għanijiet u l-istruttura tal-IFSF huma ċari biżejjed bħalissa fil-fema tiegħi dak li għandha bżonn L-Europa huwa istituzzjoni tal-FTIC permezz ta' eh, reġim ta' riżoluzzjoni speċjali, Special Resolution. Edward. Iva, mis-soqsija tijaj nindirizza l professur Sapiru għalli r-wol tal-Bank ċentrali fi żmien ta' krizi mandux ikun ir-wol illi jaqdi il-Bank ċentrali Ewropew momenti normali. Dan jott ukoll għal Fed, dan kif l-istati membri, qed jitkellem dwar miżuri għan ortodossi bħal pereżempju quantitative easing. Jew qed jgħid dan dwar il-Bank Ċentrali Ewropew għax il-żona euro mhix qed tissodisfa il-kriterji ta' Common Currency Area, jiġifieri mhix bħal l-Istati Uniti. U minħabba dan il-Bank Ċentrali Ewropew irid imur jagħmel iktar minn dak illi jrid jagħmel il-Fed fi żmien ta' kriżi. Da, dak, dik kienet xi ħaġa ġenerali ma, kien, ma kienitx eh, xi ħaġa speċifika li kont qed ngħid jiena, jiena kont qed ngħid illi il-Bank Ċentrali Ewropew minn kell fatt illi jiena iva nifhem U naħseb li fit-tieni parti tad-dibattitu tagħna tal-lum eh, se niddiskutuh dan. Jiena nifhem il-limitazzjonijiet, il-limitazzjonijiet politiċi. Nifhem kif il-Bank Ċentrali Ewropew inħoloq kif inħolqot iż-żona euro u eh, xinu xini natura tal-kontrat politiku u r-responsabilta ta' kull wieħed mill-atturi involuti fil-zona euro, gvernijiet u banek ċentrali u koll. Il-koll iridu jamlu il-parti tagħhom u dan il-kontrat sa' ċertu punt inkisser minħabba il-mod kif ġabu ruħom ċerti pajjiżi. Imma najt il-verità bħala xi ħadd illi ħadem għal żmien twil fil- fil-proġett ta' zona euro, anke qabel ma nħolqot iż-żona euro. Jiena minix perit imma ħadsem fil-diskussjonijiet dwar id-disin biex nsejħulu hekk, naħseb illi nista' ngħid illi hemm ċerti affarijiet illi ma ħsibniex dwarhom, ma ġewniex f'moħħna. U wieħed minn dawn l-elementi illi aħna propju forsi ma fimnihomx sew kienet l-idea li pajjiżi u din hija ħaġa partikolari għad żona euro, pajjiżi illi edin fiż żona euro jistaw isibu ruħom f'diffikultà minħabba d-dejn. Aħna ma konniex immaġinajnija xi ħaġa bħal din. Ma għadniex attenti bizzejiet ma zammejniex f'moħna bizzejet il-fat li minkejja l-fat li wieħed pajjiż se jissieħeb f'munija komuni, hemm ħafna vantaġġi iva, imma hemm ukoll ċerti kondizzjonijiet li jkunu imposti waħda minnhom dawn il-kondizzjonijiet hija propju illi f'xi moment l-swieq jistaw jitilfu l-fiduċa fil-bonds maħruġa minn ċerti pajjiżi Nistaw najdu li għamilna ħafna affarijiet kien hemm l-excessive deficit, deficit procedure, il-patta stabilita u affarijiet oħrajn. Imma il-problemi potenzjali ta' insolvenza ma ġewx indirizzati sew, jiġifieri ma ħsibniex f'xenarju ta' kriżi. Aħna fassalna sistema biex taħdem f'kondizzjonijiet normali U id-diffikultà li, kena nifacċaw f'dawn l-aħħar sena u nofs kienet li nipruvaw intejbu s sistema sabiex din tkun tista' tirrispondi f'sitwazzjoni ta' kriżi. U dan naraw minn f'dak li qal il-kollega tiegħi il-professur Cabral. Intom mintom se ssibu xejn fit-trattat ta' Maastricht li jitratta b'mod dirett kwistjonijiet finanzjarji, nitkellmu dwar sostenibilità fiskali, iva nistgħu ngħidu illi ma minnix biżejjed dak żgur mhux forsi, imma il-kwistjoni ta' sostenibilità finanzjarja ta' dejn privat mhux indirizzat imkien. Trattat ta' Maastricht ġiffirmat 20 sena ilu. Ah, ah, mhux faċli illi wieħed ħares il-qoddim Eh, f'dima fejn ikun hemm f'dinja li jkun hemm fiha moviment ħieles tal-kapital u jkun hemm ukoll ħafna interrelazzjonijiet finanzjarji u sitwazzjoni ta' ta', ta banek li għandhom ħafna dejn tal-gvern, tal banek li huma dajfin minħabba il-qasam il, il, il u dejn sovran u l-dejn sovran huwa diffiċli minħabba il-bank, ġifiri ħafna affarijiet minn dawn l-affarijiet li maħsibniex u ma stajniex nobsruhom. Irridu nirrevedu il-qafas, irridu naġġornaw, imma fejn qegħdin illum irridu natu iktar flessibilità lil dan il-qafas. U um, biex namlu dan hemm l-ispejjeż involuti, però l-alternattiva hija qar minn hekk. Grazzi ħafna is-Sur Wolf Klintz. Jekk jġobkom ilbsu il-headphones, ħanetkellem bil-Ġermanis jgħid il-kellim. Iva, komment wieħed u xi twissijiet il-kapijiet tal-istatu tal-gvernijiet qed ngħidu li reaġixxew tartwis mhux qed jagħmlu l-affarijiet sew u għandna l-impressjoni li qegħdin eh, eh, iduru jiġru wara xulxin isu kelb jiġru wara dembu. Imma x'għandhom jagħmlu dawn jekk jiena naħseb lura għal eh, xi għaxar ġematilu ilu meta ingħata il-Premju Nobel kien hemm opinjoni daqskemm kien hemm parteċipanti dwar kif nistgħu nsibu tarf din il-kriżi. Imma il-kapijiet tal-gvernijiet mhumiex esperti fl-ekonomija għal daqstant għandhom bżonn pariri mela x'għandna nagħmlu biex niksbu bażi iktar serja u soda għal dawn il-pariri Jina nifem dak li qed kif nistaw innaġġornaw in, in li FSF u kif il-Bank Ċentrali Ewropew jista' isir il-punt il tal-aħħar għajnuna tagħna l-aħħar rikors imma problema kbira ta' leġitimità demokratika hawnhekk għaliex jekk aħna inċedu fuq l-unanimità mela mbagħad dawk li ħalsu t-taxxa qed jinżammu responsabbli fuq xi ħaġa illi m'għandhom ebda seta fuqha ma jistgħux irreaġixxu għaliha. Issa jekk aħna jirnexxielna naġġornaw li FSF biex tagħmel dak li suppost qiegħda tagħmel, ma nistgħux ngħidu illi pajjiżi oħrajn li forsi għandhom solidarità iktar mill-qrib jew għandhom nejn iridu jużaw din il-faċilità jista' jkun hemm pajjiżi li jitilfu il-rating tagħhom ta' AAA. Forsi jasal dak il-jum fejn ebda pajjiż fiż-żona euro mista' jkollha iktar ir-rating ta' AAA. Issa jien għandi mistoqsija għal professur Cabral. Il-mod kif interpretajt dak li għatt inti huwa li inti kont qed tikkritika politiki ta' austerità u eh, naf fejn trid tasal għax naraw fil-Greċja li de facto fil Din is-sena is-sitwazzjoni marret allar meta mqabla ma' snin ta' qabel. Imma fl-istess ħin eh, mhux l-Unjoni Ewropea li ħarġet b'din l idea u approċċ li appoġġaħ ukoll il-Fond Monetarju Internazzjonali. Issa nistaqsi is-sitwazzjoni hija daqshekk problematika għaliex bosta drabi fl-moddi fil-fatt l-affarijiet imxew ħarir. Imma meta jiena nħares il-Commerce Bank ħarġu b'xi stimi u previżjonijiet tas sena d-dieħla qed jgħidu li fil-Ġermanja se jkun hemm tkabbir ta' 0.8%, Franza 0.0%, l-Italja inqas minn 0.2, Spanja 0.3. Mela l-erba pajjiżi, l-akbar pajjiżi, aħjar nitfit telefon jgħid il-kellim, l-akbar erba pajzi fiż-żona euro mhux se jkollhom tkabbir jew inkella tkabbir minimu fis-sena li ġejja. Għassa nistaqsi, anke jekk aħna nimxu fuq l-approċ li qed tipproponi inti sur Kabral laqas dan mhux se jagħti r-riżultati mixtieqa. Wolf itfil mikrofonu wa kjoġbok. Professor Cabral, Iva, dwar il-miżuri ta' austerita' mhux illi jiena kontra l austerita u miżuri ta' austerita imma il-politiki li jen fisseħ palissa ma jamlu sens, mumiex loġiċi. Din hija accounting identity, hemm ekwazzjoni. U dak li dan il-pakket qed jipprova jagħmel huwa li ibiddel l-ewwel element fl-ekwazzjoni. Imma Ma wieħed ma jistax ibiddel element wieħed mingħajr ma jbiddel l-elementi kullimkien. Jekk il, il pajjiż għandu dejn kbir ma nistawx insibu tarfa din il-problema jekk ma nbidlux kollox. Hemm id-deficit fil-kummerċ ukoll x'qed niprova ngħid jiena li jekk wieħed jipprova jbiddel in-naħa tax-xelluk, ta' din l-ekwazzjoni irridu nbidlu ukoll in-naħa tal-lemin tal-ekwazzjoni. Aħna se naqsu il-deficit jekk innaqsu koll id-deficit kummerċjali barra minn hekk il-pakkett attwali jagħmel iktar ħsara lil pajjiżi li għandhom surplus bħal Ġermanja mill-proposta tiegħi għaliex kollox irrid jgħaddi mill-bilanċ tal-kummerċ ġifieri hemm tnax il pajjiż fuq il- il-periferija tal-Ewropa li jridu jaqilbu minn deficit fil-kummerċ għal, għal surplus fil-kummerċ. Issa, jekk namlu dan kollox fl-istess ħin, il-pajjiżi li qegħdin bħalissa f'surplus se jmorru se jaqgħu f'reċessjoni jiena ma nafx għalfejn li ju u l-IMF qegħdin jisħu daqshekk fuq dan li jimxu f'din id-direzzjoni. Inti għat li għatmu faċli li wieħed jiffaċċa kriżi veru għaliex il-mexxejja jirċivu opinjonijiet diverġenti. Allura jimxu fuq l-istint tagħhom imma fl-aħħar mill-aħħar għalhekk huma mexxejja għaliex huma jridu jieħdu d-deċiżjoni, kultant jieħdu d-deċiżjonijiet tajbin, kultant ikunu ħżiena. Nittamaw li f'dan il-każ se jieħdu d-deċiżjonijiet tajbin. Se Iva, il wieħed irid jara x'inhuma l-alternattivi, jaraw x'inhi proposta tajba, jaraw x'inhuma l-proposti ħżiena, u mbagħad issir l-għażla. Din hija xi ħaġa li diġà saret għadha qed issir imma għandha tkompli ssir. Yes, let me, uh, Wolf, let me uh, address your... your... Issa, Wolf, dwar il-leġitimità demokratika u il-kwestjoni tal-unanimità li semmejt aktar kmini. Jiena naħseb illi fit-tieni parti ta' dibattitu se nerġgħu nsemmu għadi. Għaliex din hija xi ħaġa illi sensibuha wkoll fil-ġejjieni tagħna fl-Unjoni Fiskali, eċċetera. Jiena spiss nisma' min jikkritika il-mod kif ġabet ruħal Ġermania f'din il-krizi. U ritnajt illi jiena ma naqbilx ma dawk li kritikaw il-Ġermania. Anzi jiena pjuttost inħoss illi il-Ġermania kella rwol importanti ħafna xtaqdi f'din il-krizi. U biex norbot ma dak illi għatta aktar kmini, u jekk morru ftit lura fl-istorja qabel ma inħolqot l-euro jidir li li kien propju fil-Germania illi l-affarijiet li qed niddiskutu bħalissa dwar ir-rabta bejn l-Unjoni Monetarja u eh, Unjoni Politika u Fiskali kien propju fil-Germania li kien hemm l-iktar diskussjoni serja fuq dan is-suġġett. U hawnhekk il-problema Problema hija li l-Unjoni Monetarja inħolqot biss ma' pajjiż wieħed illi ċeda s-sovranità tiegħu, il-Ġermanja. Kien l-uniku pajjiż illi ċeda s-sovranità. Għaliex il-Ġermanja kella s-sovranità fuq il-flus tagħha, ebda pajjiż ieħor ma kellu s-sovranità fuq il-flus tiegħu. Issa, ir-Renju Unit għamel għażla differenti għażla koerenti. Il-Renju Unit rrit iżom is-sovranità monetarja tiegħu imma dawk illi rridu ċedu e, s-sovranità kienu fiż-żona tal-Deutschmark kollha igwadanjaw xi ħaġa parti mis-sovranità li kellha il-Ġermanja. Imma naħseb il-problema li kellna bl-Unjoni Monetarja kienet li fil-Ġermanja kien hemm diskussjoni x'se tfisser li aħna immorru minn fejn qegħdin bħalissa bid-Deutschmark biex naddottaw l-euro. Kellhom il-Ġermanja kellha iċċedi xi ħaġa. Kellhom id-Deutschmark għal 50 sena. Mbagħad biex eh, telqu d-Deutschmark u inaqdu fl-euro, kellhom iċċedu xi ħaġa f'pajjiżi oħrajn ma kienx hemm bżonn dan l-isforz intellettwali kull pajjiż ħass illi kellu jidħol fl-euro u kien se jgwadanja xi ħaġa b'xejn u dan kien żball, ovvjament kien żball. Għaliex dan hija propja in-natura tal kontrat li semmejt ilkom aktar kmieni. L-Unjoni Monetarja kella tkun u fil-ġejjeni għandha tkun kontratt fejn kulħadd se jċedi xi ħaġa u kulħadd se jgwadanja xi ħaġa. Issa meta nħares il-qudiem għal dak li nittama se jkun għal snin, e, fi snin li ġejjin trattat ġdid, e, konferenza intergovernativa li twassal għal trattat ġdid li se jindirizza il-problemi u djufijiet ta' trattat ta' qabel. Ikun titjib fuq it-trattat ta' qabel u l-qalba ta' dan it-trattat il-ġdid se jkollu se tkun il-diskussjoni eh, dwar dak li il-pajjiżi lesti li ċedu mux se tkun xaġa faċli għalix naħseb illi f'ħafna pajjiżi da din diskussjoni għadha qas bissim bdiet. L-Unjoni Monetarja ta' ġejjieni se tkun tfisser dak illi fissret għal Ġermanja għal dawn l-aħħar 12 sena li ċedew ftit mis-sovranità tagħhom għal ġit komuni. U iktar ma nibdew niddiskutu dawn l-affarijiet malajr, iktar kmini se jkonna konferenza intergovernattiva li se toħroġ b'unjoni monetarja iktar bilanċata bl-elementi li huma neqsin bħalissa. Umbat ikkonna din il-leġittimità il demokratika. Irridu nindirizzaw dan il-problemi issa għalla volja mannix il-leġittimità sħiħax mannix il-trattat li jappoġġa uh, azzjoni ta' dan it-tip hija diffiċli imma irridu nieħdu azzjoni minħabba l-kriżi. Ma nistax nistennew. Grazzi ħafna l-aħħar mistoqsija Kej. Grazzi, Signora President. F'dan l-aħħar ġimgħat tkellimt ma' bosta investituri u ma' investituri fi xena globali li jixtiequ u koll jipparteċipaw fi zona euro jħossu li għandhom fondi disponibli kiku biss jifmu xinu għaddej. U ħaġa waħda li jgħidu hija li hemm problema bil-kredibilità ta' eh, l-IFSF. U huma għandhom dubji illi l-IFSF hija il- mekkanizmu propju l-iktar adattata għaliex wara kollox huwa finanzjat mill-istati membri infushom. Huma qed jistennew illi il-flus, il-swiq joħorġu xi flus għal dan li FSFS. U dan qegħdin jibżaw iktar issa li l-affarijiet qegħdin isiru inqas trasparenti meta il-Bank of England jgħid affarijiet dwar bħal pereżempju jsemmi l-quantitative easing, jafu li dan ifisser illi wieħed irid jistampa aktar flus jifmuh dan il-konċett, mhux ġdid, imma ma jifmux kif din il-vettura se tagħmel l-istess ħaġa. Għalhekk x'nistgħu nagħmlu jekk nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex nikkonvinċu l-iswieq u l-investituri illi dan, dan il-mezz għandu u suppost jagħti ir-riżultati mixtieqa. Il-Professur Cabral, naħseb illi l-IFSF u l-istruttura tiegħu mhux biss mhux ċara. Jina nifem li din kienet istituzzjoni li nħolqot f'emerġenza imma mill-bidunet jekk wieħed jara l-istruttura tagħha eh, għandha s-sede fil-Lussemburgu, debt management jgħat fil-Debt Management Office tal-Ġermanja jgħid li hemm impjegati imma fil-karta tal-organizzazzjoni tagħhom hemm satax l-impjegat biss u fl-istess ħin imbagħad għandhom responsabilità li imexxu u jqasmu 440 biljun euro. Naħseb li leverage qed jagħti qed jikkomplika l-istruttura iktar forsi għandna naħsbu dwar x'alternattivi aħjar jista' jkun hemm. naħseb illi għanna nħarsu lejn li FSF u naraw xini tamel. Il-għan oriġinali taħħa kienet illi taħdem it-fit mal-IMF. fi programmi konġunti bejn l-Unjoni Ewropea u l-IMF. fil-Greċja, l-Irlanda u l-Portugal hija propju il-fera li tiffinanzja il-Fond Monetarju Ewropew li tittejn l-IMF fil-pajizi li kunu pajizi bsejħa program countries. U jena naħseb illi għal eh, attivitajiet ta' dan it-tip li FSF mandiċ problemi. Nistaw najdu mill-EFSF issa sessir ISM e titkun ħaġa permanenti naf li memx unanimità imma eh, bħala investitur illi qiegħed eh, jinvesti flus fl-EFSF ma naħsibx illi hemm diffikultà kieku jiena kont investitur ma nqisx li l-EFSF uh, eh, mhix soda biżejjed għal bżonn tal-unanimità, ta' kif wieħed jasal għal dan għall-approvazzjoni ta' kull programm iva dika hija kwestjoni oħra. Imma naħseb aħna konna qegħdin nitkellmu dwar rwol ieħor issa tal-IFSF. L-IFSF e li se tkun ġdida u imsaħħa u hemmhekk l-IFSF e edha tieħu fuqha infissa kompiti li s-soltu ikunu responsabilta ta' Bank Ċentrali U għawnek u koll jien għandi xi diffikultajiet, xi dubji għal xidirli illi li kieku konna id-disinjajna il-sistema b'mod aħjar, jiena kont nati din ir-responsabilità lil banek ċentrali. Issa qegħdin noqogħdu nduru mal-lewża biex naslu fejn irridu naslu u jekk noqogħdu nduru mal-lewża l-affarijiet iktar ma nduru mal-lewża l-affarijiet inqas isiru ċari. Għada dejja diskussjoni u sanaraw fil ġimmat u x-xhur li ġejjin x'inhi ir-rabta bejn il-Bank Ċentrali Ewropew u il- um, Faċilità Ewropea l-Istabilità Finanzjarja la darba hemm li FSF mela li sibi irrit jitħalla barra dikija possibilità jew opinjoni waħda. Jien naħseb illi dinja opinjoni estrema u uh, opinjoni miex sostenibli għal-raġunijiet li għattilkom qabel. Li FSF ma tistax tiħu post għal kollox tal-Bank Ċentrali Ewropew iva jista' jkollha rwol flimkien mal-Bank Ċentrali Ewropew minħabba d diffikultà bejn eh, eh, likwidità u solvenza wieħed forsi dejjem jista' jibża li l-problema tal-lum tal-likwidità tista' għada pitada issir problema ta' solvenza. Umbat il-Bank Ċentrali jista' joqgħod jinkwita jekk il-gvernijiet u t-teżori u mhux qegħdin eh, jagħmlu dak li suppost jagħmlu. Imma naħseb dan huwa ir-rwol illi nara li jista' jkollha li FSF u mhux illi tieħu il-post tal ACB għal kollox. Grazzi ħafna mela issa għandna ħafna x'nixtarru hawnhekk u issa ngħaddu għal parti li mis ta' diskussjoni tagħna forsi se jkun hemm xi elementi li nirripetuhom. L-ewwel se nisimgħu minn Jurgen Stark u mbagħad ngħaddu għal Jerome Creel. Mela, l-ewel, nat il-mikrofonu li l Jorgen. Honorable members uh, of this uh, committee. Grazzi, signori, wa ta' pieċir kbir li jett foskom għawnek u <clears throat> naqsam ma'kom xie ideat dwar il-governanza ekonomika jkolli najt li kelli tentazzjoni li nidħol f'dan il-ewel round ta' diskussjoni li kellna għax pero intqal ħafna dwar ir-responsabilità u r-rwol tal-Bank Ċentrali nistgħu inkomplu b'din it-tieni parti ta' diskussjoni iktar tard, imma jiena nixtieq nikkonċentra eh, dal-minuti li ġejjin li għandna dwar it-tlet kwistjonijiet suġġeriti biex niddiskutu l-lum l-implementazzjoni ta' governanza, eh, pakket ta' governanza ekonomika, il-pakket ta' ta' governanza fil-qafas u fl-axar kwistjoni tal-Eurobonds. L-ewel, fil-segwitu ta' l-implementazzjoni ta' governanza ekonomika bħala pakket, nishtiq nibda billi nifraħ il-dan il-komitat dwar e, dan l-ekkim sejjaħ six-pack minħab da ħareċ dan huwa riżultat li ħareċ minn hawnhekk biex ngħidlek u jgħatem biex jirinforza u jisaxħax il-governanza ekonomika u dan juri il-kapacità il ta'kom li tagħmlu deċizjoni biex tindirizzaw xuħut minnu qasijiet ta' regoli eżistenti li ħarġu eh, minħabba din il-kriżi. It-test aħħari jagħti lok għal għafas eh, iktar b'saħħtu minn dak li kien oriġinarjament propost mill-Kummissjoni u dan huwa ukoll grazzi tal-Parlament Ewropew għal darboħra dal-Komitat juża l-poteri tiegħu biex inkunu biex nieħdu approċċ iktar sopranazzjonali u aktar Ewropew filek f'din il-governanza. Issa kif tafu jina għandi opinjoni saħħita f'dak li għandu xaqsam mal-kważi mal regoli fiskali kważi automatiċi fil-sim tal-munita tal unika kif ukoll il-kwalità tal-SGP3 għanna t-tielet verżjoni kif tafu dwar din kena t-tini wahda fl-2005 u wissanna it-tielet wahda, it-tielet verżjoni din għanda s-saxħax il-sorveljanza fiskali u it-tisħiħ ta' disciplina fiskali fil-pajizi Ewropew, tal-Euro u b'mod egwali dan qed jiġi infurzat mill-Parlament Ewropew il-governanza tal-istatistika li hemm bżonn tkun parti importanti tal afas fil-progress u li huwa wkoll grazzi tal-intervent ta' dal-Kumitat Sanaddu ngħaddu għal għafas ta' sorveljanza ġdid makroekonomiku dan jirrappreżenta zieda importanti għas sorveljanza Ewropea l-scoreboard u element importanti li juri li il-Parlament huwa e, e, attakkat ħafna mal-involviment ta', ta dan. L-scoreboard infakarkom huwa għal mezz biex aħna nindunaw biżbilanċi makroekonomiċi li jistgħu jħarbtu is-sitwazzjoni monetarja fl-Unjoni Ewropea l-iskorbord għandu bżonn jkun jibqa' affokat u jżomm għall-attenzjoni ta' dawk li jieħdu jiddeċidu fuq il-politiki li jiżaw u anka biex ikunu ta' jgħatu avvis minn qabel fi żmien bikri fuq il-problemi li jista' jkun hemm fuq riski. Però għad baqalna eh, spazju kbir eh, għadbaqa spazju kbir f'dak li għandu xasam ma' proċeduri ta' monitoraċ u anka il-mezzi li għanna li huma importanti fil- u kemm kem per se kif ukoll bħala fl-ispirtu tagħhom biex aħna nissiltu kontra il-problemi li niffaċċjaw ir-riski li, li għandna. Dawn il-mekkaniżmi għadhom ftit eh, lura u għanna issa proposti biex aħna jkollna pressju, l-ekkim siħa peer pressure, u dan għandu xaqsam ma l-implementazzjoni għal riskju. Hemm ħafna eccezzjonijiet li jum relevanti u fatturi speċjali daw għanna nieħdu kont tagħhom fil-partijiet differenti tal-proċedura. Daw, sfor sfortunatament għandhom dubju li kull ma jmorru jikbru fuq il-riski kbar u allura jiddispeċina ninnotaw illi wieħed minn dawn huwa wieħed mill-aspetti fil-governanza ekonomika għax kienet qed jagħti parir għal iktar awtomatiċità fil fit-teħid awtomatiku biex naslu għad-deċiżjonijiet qed nitlob ukoll lil dal-kumitat biex juża l-għodda li għandhom għad dispożizzjoni tagħhom bħal pereżempju id-dialogu ekonomiku biex jitejbu trasparenza biex jagħmlu iktar peer pressure u disciplina u jina nemmen il-semestru Ewropew għandu jittejja paħjar biex namlu użu di lodda bħala sorveljanza u diskussjoni kull ma jmur tkompli għaddeja biex il-Parlament iktar jeżerti pressjoni, pero vera fl-ħat tal-ġurnata aħna għandna bżonn nibdlu l-idea kif naħsbu l-affarijiet fost daw kollha li huma parteċipi. Dan huwa din l-iktar ħaġa importanti li nibdlu il- il-mod il kif namlu l-affarijiet u għanna bżon njieħdu responsabilità għal funzjonament tajjeb tal jemju Dan, dan ifisser internalizzazzjoni xi jfisser li tkun parti minn għaqda monetarja iġifri natu iktar peer pressure fejn u meħtieġ u anka fuq dan il-punt eżatt jena naqleb mandrej naqbel mandrej illi hemm xi pajjiżi illi għadhom mhumiex edin jaħdmu tajjeb f'dak li għandu xaqsamma għada monetarja u l-aġġustament beda f'ħafna pajjiżi u pjuttost tard il-vera mistoqsija hija jekk dan il-bidla żgħira fundamentali tistax taħdem mingħajr ma jkun hemm tibdil <coughs> eh, tibdil iktar basiku. Jean Monnet għal jiena osservajt il-minimi tal ta' tibdil li ma twassalx għal deċiżjoni. Minkejja dan din l-ekonomija għandha bżonn deċiżjonijiet fundamentali u mhux biss diskussjonijiet interessanti però li ma jwasslu għal-imkien. U dinu wassalni għattini punt tijaj, iġferi dwar il-riformi u l iżviluppi korrenti qed juruna li għanna bżon governanza ekonomika ġdida billi morru ferm l jen mill-ambitu u mill-mira tal-pakket li, li bilna fuq dan l aħħar Għanna bżon għada iktar politika fl-Europa, għanna bżon iktar iktar Europa, mux inqas Europa u nispera li l-Parlament Ewropew juża review klos ta' dal-pakket biex jagħmel iktar titji f'dan ir-rigward. Fl-opinjoni tiegħi dak li għandu x'jaqsam ma' sorveljanza tal-politika għandha bżonn tkun iktar fuq meta ta' żmien qasilu u medju di tfisser trasparenza ta' sovranità għax l-Ewropa Persja għandha bżonn iktar setat f'dak li għandu xansan speċjalment ma' politiki ta' budgets nazzjonali ġifiri li il-pajizi, l-istati membri nazzjonali ċedu is-setat sovrani tagħhom f'dak li għandu xansan mal-budget. Mal-budgets tagħhom daw ir-riformi ikunu jeħtieġu tibdil fit-trattat anzi tibdil komprensiv fit trattat u speċjalment mekanizmu adegwat biex assigura il-leġittimità eh, li ġiġaġit diskussa tibqa bl-involviment tal-Parlament Ewropew imma wkoll permess tal-Parlamenti Nazzjonali. Fil-qosor ħafna, il-ġebla ta' xewka għal-riforma tal-governanza ekonomika għanda bżon li aħna naslu għat fil-mija tal-GDP u dak li huma feċċess li kunu approvati mill- mill-gvernijiet kollha tal-żona tal-euro. U daw, jiġu eh, irranġati b'mod awtomatikament permezz tal-introduzzjoni ta' regoli kostituzzjonali bilħaq qed naraw numru kull ma jmur jiżdied ta' stati membri qed jadottaw dawn it-tip ta' regoli u jimplementaw dawn ir-regoli fil-baġġiet fil-kostituzzjoni rispettiva tagħhom. Fl-aħħar punt ieħor il huwa importanti il-programmi ta' ġustament mikroekonomiċi tal-istati membri fil-qafas tal-ISMs illi ma jkunux jistow jibqaw on track ma jibqawx jirċievu finanzi għandu jkun hemm uffiċċji għal budgets li jkunu indipendenti u fuq livell ta' zona euro irrid għandna bżonn ikollna korp simili entità li jkollha mandat ċar u għafas b'saħħtu biex iwettaq l-implementazzjoni ta' regoli fiskali u l-idea di diġà ħarġet biex noħolqu uffiċċju Ewropew dwar il-budget u fitxu Ewropew illi jkun jista' jifforma in-nukleju ta' dak li jista' jkun biż-żmien Ministeru Ewropew tal-Finanzi u dan isir pass pass. U dan huma suġġerimenti li aħna tajna u li għandhom jiġu diskussi b'mod serju u nasal l-aħħar punt tiegħi il-ħruġ ta' bon ta' Eurobonds komuni ġifir bonds fi zona tal-euro, li l-opinjoni tiegħi di twassal għal eh, għal eh, dinja verament importanti u hemm bżonn issir biex insaħħu il-finanzi fiż-żona euro. Tasbux li dinja alternattiva biss u tasbux li di se eh, se teskludi l possibilta ta' iktar Eurobonds fil-futur. Meta naraw il-problemi, il raġuni fil-qalba u fil-bazi tal-problemi di turi li għanna bżon inċentivi iktar b'saħħithom għal politiki fiskali li kunu iktar b'saħħithom. Il-ħruġ ta' Eurobonds fil żona ta' Euro e, ħatnaqqas ħatnaqqas dawn il-possibiltajiet. Tlet punti biex nikkonkludi, l-ewwel biex ngħid illi dawn is-swieq finanzjarji jatu lok għal iktar inċentivi għal gverni biex jassiguraw finanzi iktar sostenibli komin bond tnaqqas daw l-inċentivi. Jew daw l-inċentivi jisparixxu kompletament. It-tieni il-ħruġ ta' Eurobonds iwassal għal għal distribuzzjoni miġdijt ta' daw l-ispejjeż tal-kriżi li għandna palissa u tielet punt mhuwiex ċar xej li jekk l-introduzzjoni tal-Eurobonds u sejjejnu il-kriżi. Allura kollox ma kollox din l-idea personali tiegħi il-Eurobonds ma mux joffru soluzzjoni fuq il-kriżi ta' dejn sovran. Grazzi ħafna. Thank you very much. Uh, and now we move on to the Grazzi, issa naddu għal-prezentazzjoni li jmiss mill kellim li jmiss, Issur Krill. Grazzi, Signora Presidente, Aziz Membri, onorat ħafna li nkun nista' nitkellem hawnhekk quddiemkom illum. U natikom s tiegħi dwar l-aġenda l-ġdida għar-riformi tal-politika illi intom ħdimtu ħafna li matul is-snin. Jiena ser nibda f'din is-sitwazzjoni, jiena naħseb illi aħna għandna żewġ riski ta' contagion għanna il-nuqqas ta' fiduċa f'xi zoni xi membri ta' zona euro u nuqqas ta' fiduċa f'xi membri ta' zona tal-Unjoni Ewropea. Ser sikbu soluzzjoni IFSF, e ISM, e Eurobonds, ma nafx imma wasal iż-żmien illi nsibu soluzzjoni biex niżguraw illi aħna nistgħu nafdaw l ewro u nistgħu nafdaw l-istituzzjoni. Għandna riskju ieħor ta' aġir ħażin. Irdu ngħidu illi xi gvernijiet ma ġabux ruhom tajjeb matul il-kriżi. U aħna nafu l-gvern, konna jenna nafu il-gvern tal-Greċja kellu problemi bil-finanzi pubbliċi Ewa normali li nibdlu l-SGP, ir-regoli tal-logħba. Issa apparti dan għandna contagion ta' tnaqqis fiskali. Il-kriżi attwali waslet għal rebiħa u tellifa għanna tellifa pal Greċja, ma Greċja hija ħatja, għanna l-Portugalli wa tellif ukoll, forsi mhux daqshekk ħati. Imma hemm rebiħa wkoll pal Ġermanja, pal Franza. Forsi huma ħatja wkoll. Għaliex jekk naraw ir-rati tal-interess fuq il-bonds fuq medda twila ta' żmien, hemm diskrepanza kbira bejn rati tal-interess jolew u dawk illi jonqsu għal Ġermanja, għall Olanda, għal Franza. U għalhekk dak il-pajjiż jista' jikkopera u jkampa fis-solidarjetà. Jiena ġejt mitlu biex nitkellem dwar il-gvernanza ekonomika, irdu ntejbu il-fiduċa fil-kapacità tal-istituzzjonijiet tagħna illi jikoperaw. Ma nistax naqbel ma dak li qal il-kollega ftit ta' sekondilu. M'għandniex bżonn ta' istituzzjonijiet ġodda, intom nisabu hemmhekk biex turuna illi tistgħu tamministraw din is-sitwazzjoni. Għaliex l-opinjoni tiegħi intom irnexxilkom tiblu dan l-SGP daħaltu dawn l-isbilanċi makroekonomiċi per eżempju. Dan huwa importanti ħafna biex inkunu tkunu tistgħu tagħmlu monitoraġġ tal-isbilanċi u tkampaw f'rigward ta' dawn diskrepanzi fl-Unjoni Ewropea. Jien kont impressjonat ħafna bil-fatt illi fl-emendi ta' 25 ta' settembru għalunna illi zbilanċ makro issa huwa deficit awtomatikament. Jista' jkun surplus ukoll. Huwa importanti għal pajjiżi li għandhom problemi kbar illi huma jifmu illi mhumiex l-unika studenti li ma jġibux ruhom tajbin hawnhekk. Iżda biex intejbu l-fiduċja għandna bżonn ta' ċertu kundizzjonijiet l-ewwel kundizzjoni hija dik li nħadnu d-demokrazija u mhux is-sempliċità hemm modi differenti kif nistgħu nagħmlu riforma politika hemm xi modi wkoll mill-kollega tagħna Simanski illi talab biex regoli fiskali jkunu trasparenti, flessibli fost l-oħrajn. Aħna ma rridux regoli sempliċi għaliex aħna ninsabu f'dinja komplikata. U għalhekk forsi għandna bżonn ta' xi regoli komplikati li jkunu infisra tajjeb u jkun hemm monitoraġġ tagħhom minn nies jew minn intermedji. parlament Ewropew rrid jagħmel monitoraġġ ta' dawn ir-regoli aħna irridu nħadnu dan il-prinċipju demokratiku meta nindirizzaw ir-regoli fiskali. Irridu wkoll xi ħaġa quddiem għajnejna għaliex meta aħna niddiskutu il-bidliet fil-finanzi pubbliċi f'dawn il-pajjiżi differenti illi għandhom problemi, aħna irridu naraw xini l-effettività tal-politika fiskali Jina naf illi ħafna diskussjonijiet dwar il-politika fiskali huma diskussjonijiet pessimistiċi u dawk illi qed jagħmlu dawn id-diskussjonijiet jgħidu illi il-persuni sa mhux qed jafdaw il-gvernijiet tagħhom għaliex il-gvernijiet tagħhom qegħdin nisegu il-politika il ħazina u jiena wisq nibża illi huma mhux ser jafdaw istituzzjonijiet Ewropej oħra għaliex aħna ma nistgħux inwafqu dawn il- l linji ta' politika tal-gvernijiet u għalek u ta' siwi għal darboħra illi nejdu l kulħadd illi il-konsens jeżisti fil-letteratura ekonomika iżda is-sinjal ta' multiplier fiskali huwa sinjal pożittiv. Hemm xi ftit eċezzjonijiet fil-letteratura jekk ikun hemm impuls fiskali pożittiv inti jkollok it jekk ikollok ir-restrizzjonijiet ikollok tkabbir inqas U minħabba dan il-multiplier pozittiv, il-gvern ċiniż, il-gvern tal-Istati Uniti, il-gvern tal-Ġermanja u ta' Franza iddeċidew illi jollu id-deficit permess ta' ċertu politika matul l-aħħar kriżi. Erba snin ilu, għaliex dawn il-gvernijiet kienu konxi, kienu jafu illi dawn il-linji ta' politika kienu serjajnum. jgħinuhom. U għalhekk għaliex dan ma jseħx fi żmien problematiku ieħor. Aħna qegħdin quddiem risk reċessjoni doppja għaliex qed implementaw il-politika il-ħażina. Din hija stqarrija li għandha tkun importanti. Irridu nżommu quddiem għajnejna illi aħna ma jistax ikonna awtomatiċità fil-mod ta' kif aħna naħsbu dwar il-politika fiskali. Hemm politika fiskali tajba, hemm politika fiskali ħażina. Irridu naraw xini l-effettività qabel ma niġġudikaw u għalek biex intejbu is-sitwazzjoni mill-aktar fis possibbli naħseb li hemm żewġ affarijiet li rdu jintqalu l-ewwel nett. Huwa li niftakru li CB huwa indipendenti u il-proċess demokratiku ħeġġeġ li l-ECB biex jiġġielet l-inflazzjoni. Dan irridu ngħiduh, irridu niżguraw il l-ECB illi għadu zazuħ jisir adult. Jekk li sibi jiġi mitlu biex jikkopera mal-gvernijiet, biex jikkoordina mal-gvernijiet, din tkun situazzjoni fejn jirbaħ kulħadd, jirpu żewġ naħat, aħna il-kol adulti indipendenti nikkopera fuq bażi ta' kuljum li sibi u kol għandu jkun hekk iżda jrid jiġi żgurat illi l-indipendenza tiegħu dejjem tiġi mħarsa. Punt ieħor, illi jrid jitqajjem huwa illi m'hemm xejn il-regola fiskali ta' xi ħaġa waħda tapplika għal kollox ma teżistix, ma jistax ikonna l-istess regola fiskali. Dan il-put iridu nqisuh u għalhekk intom kontu ħerqana li ddaħlu dawn l-indikaturi tal-isbilanċi makro. Dan irrid jintqal biex il-nies ikunu jistgħu jifmu illi aħna għandna bżonn ta' politika fiskali differenti f'sitwazzjonijiet differenti. U din tista' tkun politika tajba f'waqt partikolari imma tista' ma tkunx daqshekk tajba f'mument ieħor, imma m'hemmx politika fiskali waħda li hija tajba dejjem. Titjib għal-ġejjieni nispiċa b'dan. Jiena nittama illi fil-ġejjeni aħna kuna nistgħu naraw il-gvernijiet bċertu fiduċja fl-ICB u l-ICB jafda l-gvernijiet ukoll kunu jistgħu jikkoperaw bejnietum mingħajr ma tinqala jew tfetx xi kriżi. Dak li nsaf riskju llum huwa li niżguraw li l-ICB ikun trasparenti aktar minn qatt qabel dan seri itejjeb l-informazzjoni li settur privat dwar dak illi qed jiġi diskuss, dwar dak li qed iseħħ. M'għandniex bżonn ta' kunsens, irridu nisimgħu dwar dibattiti din hija il-demokrazija. L-aħħar ħaġa. Qabel l-aħħar riforma tal-SGP l-aħħar titjib uħud kienu qed jargumentaw favur ir-regola tad-deb tal-finanzi pubbliċi dik autentika, dik fejn l-investiment pubbliku jkun jista jiġi finanzjat permezz tal-bonds pubbliċi. Naħseb li wasal iż-żmien illi nerġgħu nasbu darbtejn. Din tista ma tkunx ir-regola ta' deb fuq kull investiment pubbliku, irridu naħsbu dwar dik illi hija politika tajba, dik li hija sistema fiskali tajba, dak li huwa fiq tajjeb. Dan huwa ta' bilħaq importanti għal ġejjeni hemm emerġenzi differenti irridu nkampaw f'din il-kriżi, irridu nsibu tarfa, irridu ntejbu ir-relazzjoni bej li sibi u l-gvernijiet u fl-aħħar irridu nerġgħu naħsbu darbtej dwar il-politika fiskali tagħna u dwar kemm daw ta' bilħaq ser ikunu effettivi. Grazzi tal-attenzjoni. People on the list, as they've indicated, I've got Wolf Clint, Sophie. Għandi tlet kellima li jridu jitkellmu qed nagħmel il-lista għandi l-kej, eni, liem, Böna, Sur Dosman, Għaw xaħat tiħor tistaqs il-President. Mela din lista. Udo Kej, Liem, Bena, u Sur Dosman, tax ma nafx xismek. Hebet, ekku. Hebi. Mela, aktar xajkolli namilkom fi gruppi peress li għanna ħafna kellima u baqanna bis 35 minuta iġveri noħodkom fi tlita tlieta. Mela, nibdew bl-ewel grupp. Wolf, grazzi. L-ewel xi kummenti l-ewel kellim tagħna. Dak li qed tajt inti fakkarni fil-proposta dwar xi ħadd li jibbati minnu ġieħ ta' ras qawwija għax ikun xorob ħafna alkohol ngħidulu biex jixrob iżjed biex jaddilu. Allura jina ma nistax insegwi il-loġika raġunament ta' dan U t-tieni huwa li meta titkellem fuq l-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropea Ewropew napprezza li inti ma li ma tapprezzax l-indipendenza imma qegħdin ngħidu li billi nikkoperaw li il-Bank ċentrali qed jitlef il-setat, ħafna mis-setat tiegħu fl ta' ħafna ura l-darbohra. Li nassumi li nistgħu nikkoperaw għal darba tnejn u ma namlux ma poġġux mistoqsijiet dwar dan din ħaġa perikoluża. Issa xi żewġ mistoqsijiet għassu xtark jien inħoss illi u għandek raġun għandek qed tesprimi xi dubi dwar iva jew le jekk din il-governanza ekonomika ġdida u dan il-pak il six pack jekk hux ħajaħdem fil-prattika. Fit-teorija iva huwa tajb imma ta' naslu għall-prattika dan qatt baqa' żmien biex niġġudika. U jien personalment għandi dubji serja x'il-fatt huwa il-kapijiet ta' gvernijiet sissa ma urewx ir-rieda illi segwu l-approċ komunitarju li ħadu approċċi oħra u dan juri b'moċċar li huma jridu iżommu id-dritt tal-aħħar deċiżjoni. Ma jridux li l-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew illi verament jidħol u jkun u li il-fattur ta' deċizjoni u l-mistoqsijiet tiegħi hija jekk id-darba li ġija x'ha jiġri jekk id-darba li ġija naraw l-istess ħaġa, x'ħajġri jiġri mbagħad. Tafu li hemm ksu ta' kontratti u nismu nis mumiex edin e, eh, iwaslu la' fajt li wedu u l komissjoni tejt inti għamnek ma, ma, ma rispettajċ il-mira, ma wasalċ għal-mira tijak, xem xie tini pjan, għax l-argument li se joħroċ huwa l-euro ja daqsek importanti, hija simbolu ta' politika, simbolu ta' integrazzjoni, u jiena allura xettiku ħafna, anzi kaut fl-aspettativi tiegħi. U l-aħħar punt tiegħi huwa kif ħataraw ir-riskju illi illi bl-infurzar, iva bl-infurzar jew iktar żvilupp tal-integrazzjoni ekonomika u l-integrazzjoni fiskali tal-żona tal-euro qed titlu fir-riskju li ħataqsmu l-Unjoni Ewropea bej dawk li qegħdin fiż-żona euro u dawk li qegħdin barra minna. Grazzi. Sophie? Grazzi President u grazzi lil kelliema jien nista' nirrepeti dak li ntqal minn Wolf, il-kelim ta' qabli, u anka minn dak li qal il-kellim sur Star kaxina sorpriża li l-preżentazzjoni tas-Sur Krill ma nafxin ix għandi l-ismu ismu tajjeb għax għandna ħafna regoli, konvenzjonijiet, trattati, patti jekk daw ma jiġux infurzati u jekk huwa ċar li rrieda politika ma teżistix biex aħna kif aħna b'daw l-aħħar 10 sin kif qal Wolf illi mhux qed niskunu fil-prattiku prattiċi dan allura mhux se jkun hemm fiduċja u ġestjoni permezz tal-unanimità hija impossibbli wasalna sal-limiti. U jiena mniex sorpriża li nisma' l ħadd jargumenta kif għadu kif qal Wolf li jkollna iktar mill-istess affarijiet ripetizzjoni rimar koħran tijet li għandna m'għandniex bżonn soluzzjonijiet soluzzjoni waħda illi tkun għal kulħadd imma jekk tħarsu lejn il-munita globali, pereżempju l-Istati Uniti mhijiex erja omogena. L-Istati Uniti għandhom gvern wieħed u għalhekk dik li tagħti fiduċja għax daw m'għandhomx vetoes uniċi skont l-istati tagħhom. Daw jista' għandek gvern wieħed illi jista' jasal għal deċiżjoni illi aħna maħniex għandi mistoqsija li sur Stark li xina ibilt ma' kważi kull ħaġa li qalu, imma kont sorpriża wkoll fil-konklużjoni tal-aħħar tiegħu għal li għanna bżon għal li għanna dejjem ma naċċettawx għatmanna naċċettaw il-Eurobonds u li aħna vera ment nħol u lekk imsejjaħ model ġdid tal-Eurozone li jkun iżjed jixbaħ Eurozone federali minn milli intergovernattiv, allura il-konklużjoni tkun tkun illi il-Eurobonds ikun istrument, allura jina inħoss li hemm kull tip ta' proposta illi diġa ħarġet ħafna proposti li ħarġu dwar il-periklu morali ta' daw l-Eurobonds, minti ma taħsibx li dawn jista' jkunu parti integrali ta' sistema ġdida? Grazzi. Judo? Grazzi. nishti infakkar ma l-ewel dikjarazzjoni tqalet meta konna qed nitkellmu fuq eh, d-bassir ekonomiku u Wolf kellu l-impressjoni il-mistoqsija kienet dwar kif il żona tal-euro sa tiżviluppa fis-sena li ġejja. U ġab l-eżempju ta' persuna li xorbot l-alkohol, eccetera. Imma l-impressjoni li aħna se nkunu f'nofs riċessjoni is Allura, issur iż-żewġ kellima qed nindirizza lilkom, qed inħarsu lil G20 u l-kummenti tal-Ministri Finanzjari tal-G20 tkellmu dwar kwistjoni dwar x'inhu x'għandhom jagħmlu l-ekonomiji l-aktar avvanzati u l-fatt li qalu li li surpluses għandhom isiru iktar fuq it-talba u daw li se jimplementaw Eh, it-tfaddil. Issa jina nishtiq nisma minnkom it-tnejn, xtaħsbu, xini l-opinjoni ta'kom dwar in-nies illi għandhom qudiemhom l-eċċess jekk għandhom xivvutaw jew x'għandhom jagħmlu bl-eċċess biżjieda. Bl u nies li qegħdin jaraw l-ekonomija għedin jitkis qegħdin jaqgħu l-istati membri xandom jagħmlu bħalissa biex jitejbu l-austerità u biex jitlu wkoll fi programmi ekonomiċi. It-tieni mistoqsija. Peress li it-tieni kellim Is-sur Stark qal li jridu nitkellmu fuq dan il-mistoqsija. Huwa qal Stark u l-mistoqsija tiegħi qiegħda tħares lejn is-sitwazzjoni kritika fil-Eurozone u inta tajt illi mux li mannix nintervjenu permezz tal-Eurozones, iġvien xettajt li mandu xikonna EFSF jew inħallu inħallu il-zona tal-euro eh, eh, eh, jiġri li jrit minna. Ed ah, il-Parlament Ewropew et it-faħruħ għal passi li ħa, imma xanna namlu meta iffaċjati bizviluppi u koll li għaddejjina kamil mil kunsil tal ministri tal-Finanzi. Grazzi. Għanna erba minuti biz biex nwieġbu jekk jinexxilkom twieġbu f'dan il-ħin. Grazzi. Niprofa nwieġeb għal mistoqsijiet ta' Sir Glintz jekk il-governanza ekonomika l-ġdida ix se tagħti riżultati mixtieqa u x'se jiġri jekk ir-regoli ma jkunux implementati ma jiġux applikati. Naħseb li eh, il-punti għaj għamiltu b'mod ċar ħafna fl-introduzzjoni. Dak li għanna u demna u dak li se jkun implementat mhuwiex dak li hemm bżonn bħalma talab il-Bank Ċentrali Ewropew ħafna anzi regoli ħafna iktar ċari, iktar stretti u severi kienu meħtieġa biex nsibu tarf is-sitwazzjoni attwali jew biex insaħħu il-governanza ekonomika anki għal ġejjeni. Ġifiri hemm il-problema ta' l-infurzar sakemm Zines. Ah, sakemm il- eh, dawk li għandhom id-defetti kompli puntaw sabajom li oħrajn li għandhom id-defetti maħna se naslu mkien. Issa ħna wasanna propju fil-limiti fil tal-unanimità u emżon li nieħdu deċiżjonijiet aktar ta' malajr imma jiena ma naqbilx li l-istati Uniti huma ma iktar b'saħħithom forsi mill-Ewropa huma huma għandhom eh, struttura istituzzjonali differenti u eh, minħabba fekk għandhom problemi differenti, ġifiri ma nistawx inqablu s sitwazzjoni fuq iż-żewġ eh, żewġ naħat tal-Atlantiku dak li hemm bżonn hija rida politika qawwija biex naplikaw regoli u nimplementaw dak li kunu bilna fuqu. U naħseb illi f'dan ir-rigward il-Parlament Ewropew bil-rwol il-ġdid tiegħu jista' jagħmel kontribut tiegħu u se jfakkar l gvernijiet u jfakkar il-Kummissjoni, jfakkar il-Kunsill dwar il-dmirijiet tagħhom. Irridu nitalmu il-lezzjonijiet li rridu nitalmu minn din il-kriżi sabiex eh, ma nerġawx niffaċċaw kriżi simili Jina fl-introduzzjoni tiegħi maċ flima li ma huma il-prerekwiziti sabiex il-Eurobonds ikunu pool interessanti na semmejt kwistjonijiet uh, governativi u jkolli najt li dak li jem fil-qalba ta' l-Eurobonds hija struttura ta' governanza differenti u baktar integrazzjoni jekk nimxu aktar lejn unjoni politika bħala riżultat ta' din l-integrazzjoni il-Eurobonds jidru li jistaw ikunu strument tajjeb imma hemm bżonn ta' struttura differenti, hemm bżonn ta' trasferiment ta' sovranità fuq livell sopranazzjonali, forsi għal entità ġdida li kolla responsabilta tkun inkarigata minn dan kollu. Issa dwar il-G20 u l-mistoqsija ta' Sur Bullman. fil-G20 jajdu li l-pajizi li għandhom surplus għandhom jamlu għek, dawk li għandhom deficit għandhom jamlu għek, u din tfakkarni dinna fil-fema tijaj. E, tfakkarni fxaħġa li ġrat fl-1978 fil- l aqolja li saret f'Bonn tal-G7 fejn kien hemm eh, talbit partikolari li saru lil pajjiżi partikolari u fl-aħħar mill-aħħar eh, l-affarijiet ma rnexxewx. Hemm bżonn illi eh, nirfinaw l-affarijiet u hemm ir-riskju wkoll li nagħmlu wisq jien naħseb il-dawk li għandhom eċċess m'għandhomx problema, il-problema hija ta' dawk il-pajjiżi illi għandhom id-deficit hemm bżonn ta' aġġustament li jkun simmetriku, hemm bżonn eh, anzi, hemm bżonn ta' approċċ li jkun asimmetriku. Jiġifieri il-problemi ewlenin huma fil-pajjiżi li għandhom deficit u dawn iridu eh, issolvuhom dawn il-problemi fl-Ewropa ta' nofsinhar, fil-żoni periferiċi fejn hemm eh, diġà il-programmi għaddejjin mhux biss eh, kwistjoni ta' konsolidazzjoni fiskali u huwa sempli wiex illi ngħidu illi konsolidazzjoni fiskali se twassal għal tnaqqis fl-ekonomija anki sebajn sena wara Keynes għat memx eh, konsensus fost l-ekonomisti dwar ir-rwol u id-daqs tal-fiscal multiplier wara 70 sena bil-ħarġ bil-ideja Keynes xorta għaddhom ma qablux bejnietom l-ekonomisti. Hemm bżonn ta' riformi fiskali u strutturali. U mod partikolari il-Greċja għandha potenzjal enormi fil-proċess ta' privatizzazzjoni u dan il-proċess irrit jimbeda. Għalhekk naħseb li dawn it-tlet elementi jridu naħduhom flimkien konsolidazzjoni fiskali, ma nistgħux nevitawha għaliex is-swieq illum jirreaġixxu b'mod differenti għall-aħħar minn kif kienu qed jagħmlu sa nofs eh, sa sena per eżempju 2005. It-tolleranza tad dejn għad-dejn tnaqset ħafna u għalek dawk l-atturi fissu ma domx jittoleraw deficit u dejn illi dejjem kull ma jmur jizdidu. Issa jista dak illi għaddew minnu uh, l-ekonomiji eh, iż-żar u dawk tan-naħat isfel tal-Ewropa jista jiġri ukoll l-ekonomiji aktar kbar dak li jista jaħ sudden stop. Mela x'inhija l-alternattiva? mod partikolari għal pajis wieħed jiena tilkom xinu ma tlet elementi u dawn it-tlet elementi jridu jitħadmu flimkien. Mm, hemm bżonn ta' din it-tweġiba mhux jekk mhux il-Bank Ċentrali Ewropew min se jagħmel xi ħaġa li FSF mhux fuq meta ta' żmien twila imma issa bħalissa irridu insibu tweġiba li tagħmel li tkun pożittiva li il-Greċja tikseb l-appoċ li għandha bżonn dejjem skont il-kondizjonijiet tal-sostenibilità tad-dejn. It-tieni tweġiba jalli li għanna bżon ta' sistema tal-IFSF li tkun flessibli biex li tkun tista' tejn is-sitwazzjoni. Imma din hija mistoqsija illi l-Bank Ċentrali Ewropew irid iwieġeb għax hija mistoqsija politika mbagħad dwar kapitalizzazzjoni tal-banek. Hemm bżonn illi l-banek jkollhom ikollhom biżejjed kopertura biex forsi jkunu kapaċi jiffaċċaw u jilqaw għall-intensifikazzjoni tal-kriżi. Grazzi tal-mistoqsijiet tagħkom, tal-kummenti tagħkom, il-preżentazzjoni tiegħi forsi kienet xi tar minn kif inu d-dokument li għandkom aqra u d-dokument forsi huwa xi ftit aħjar. Jien ma jaġobnix l-argument dwar l-alkohol. Għaliex meta ngħidu hekk inti ma tistaqsix lek innifsek għaliex xi ħadd huwa alkoholiku. Għaliex hawn daqshekk pajjiżi llum li għandhom deficits għoljien ħafna jekk naraw 17 il-pajjiż fi dan iż-żona euro hemm wieħed biss illi ma ġabx ruħu sew għal bosta snin il-Greċja. U għalhekk irridu nikkontrollaw il-finanzi pubbliċi tagħhom iżda misna kontrollajna l-finanzi tagħhom mill-2002 fejn konna dak iż-żmien. Għalhekk issa dan irridu nibdluh tajjeb. Imma għandna 16 il-pajjiż ieħor qabel il-kriżi erba snin ilu l-ebda pajjiż ma kellu d-deficit ola minn 3% tal-GDP. Huma kellhom il-finanzi pubbliċi tajba skont ir-regoli ta' dak iż-żmien Forsi ma kienux ir-regoli tajba, iżda kienu qed jobdu ir-regoli. U għalhekk huma saru jiddependu fuq l-alkohol għaliex kellna kriżi dinjija. Illum maħniex naħsbu dwar l-użu ta' impulsis fiskali ġodda għaliex qed niddependu wis fuq l-alkohol. Ma rridux naħsbu biss fir rigward tal-finanzi pubbliċi tagħna imma anke id-dejn privat u pubbliku dan huma l-ikbar differenzi bejn il-pajjiżi tagħna fiż-żona euro u l-Istati Uniti pereżempju. Għanna ma kenniex dak it-tip ta' dejn illi kellu l-Istati Uniti. U għalhekk għad hemm spazju għal manuvra. Jiena nifhem illi il swieq finanzjari jgħidulna illi ma jridx ikollna dejn u deficit qoli, iżda fl-istess waqt jitolbu qatt kabbir. Ovvjament, jiena ma nistax ngħidilkom għada ser ikun hemm kabbir, iżda jien nista' ngħidilkom illi jiena ma naqbel xejn ma' Professur Stork dwar l-effett tal-fiscal multiplier kien hemm wis karti matul iż-żmien illi jgħidu l-istess ħaġa. Xi drabi mhuwiex qoli ħafna imma huwa pożittiv. Kien hemm ħafna papers mill-OECD mill-IMF U għalek, għalix aħna nirdependu fuq l-alkohol, aħna kena l-krizi u ser konna oħra, ser namlu xejn, ser niddispraw, mux ser nafdaw l-istituzzjonijiet tagħna, kif nistaw nispjegaw l nies tagħna illi aħna użajna il-politika fiskali sentejt l snin ilu u din id-darba aħna ser nġibu aħna bl-istess mod, mandiċ it-tweġiba, imma l-inqasad nistaqsi l-mistoqsija. Dwar il-kooperazzjoni jiena kont qed naħseb illi jista' jkun importanti illi aħna sfurzajna li sibi biex jieħu sehem f'xi ħaġa illi forsi li sibi ma rridx illi jieħu sehem fiha. Jekk il-kapijiet ta' stat u gvernijiet, il-Parlament Ewropew, in-nies jgħidu nafu li għandna l bank Ċentrali Ewropew huwa indipendenti għal dejjem Rrid iżomm l-istabilità għaliex dak huwa l-istatut li nata. Iżda forsi li sibi ma jridx jaħseb illi jekk aħna nitolbu għan negozjati għal kooperazzjoni huma jaħsbu illi aħna rridu xi ħaġa li huwa ma jridx. Le, aħna rridu nikkoperaw din tista' tkun sitwazzjoni fejn jirbaħ kulħadd. Ejjew niddiskutu jekk gvern wieħed jipprova jiddiskuti ma li e icb aħna nisimgħu illi l-ICB e mhuwiex indipendenti. Le ma nistgħux ngħidu hekk. Aħna għandna proġett dan il-proġett huwa l-Ewropa. Għal darboħra rridu ngħidu illi aħna neħtieġu l-ICB e huwa qiegħda dmiru matul il-kriżi mondjali irridu, irridu indipendenti, irridu jiġilet l-inflazzjoni. Aħna l-ħakna l-istabilità tal-prezzijiet u jien fiduċjuż ħafna illi huma ser jippruvaw itejbu s-sitwazzjoni f'rigward tal-prospetti ta' tkabbir tagħna jekk ma jpoġġiex f'riskju l-istabilità tal-prezzijiet. Hekk qed jagħmlu jiena żgur, jiena fiduċjuż. Ma nafx hekk għandix inkun fiduċjuż. Dwar l-infurzar mistaqsi l-mistoqsija tela, jiena ma konċ qed ngħid illi ma konċ qed ma kont qed nittratta l-infurzar. Jien kont qed ngħid illi fost l-affarijiet kollha rridu nagħmlu monitoraġġ tagħhom, aħna rridu nistaqsu lil nfusna għaliex nimplementaw il-politika fiskali. Għax forsi professur stgħu għandu raġun. Forsi il-fiskil multiplier huwa negattiv. Ejjew inneħħu il-politika fiskali ma nibżon taxxi ma nibżon ninfiq jekk mhuwiex effiċenti, jekk dan mhuwiex effiċenti, huwa nwafquha darba l dejjem għaliex qegħdin nużawh dwar il-surplus u deficits ekki asimetrija. Din hija voluta fl-scoreboard. Dawk illi għandhom biżejjed tfaddil jistgħu jgħinu illi dawk illi m'għandhomx biżejjed tfaddil minn fejn jiġi tfaddil f'pajjiżi illi għandhom deficit. Mill-gvernijiet tiegħu inaqqas il-deficit tiegħu meta ikun hemm eh, xaffarijiet li ġejjin minn barra. Din tista' tkun alternattiva u matul il-20 ek forsi intqal jien ser nieħu l-aħħar ħames mistoqsijiet forsi l-membri jkollhom forsi l-esperti jkollhom il-ħin iwieġbu jekk intom ma titkellmux fit-tul. Tħat ma tkellem il-PPE, eh, mill-Onorevoli Werner ser jitkellem ukoll, kej. Ser inżom fil-qosor. Meta jien semmejt li kena l-panelist hawnhekk u tkellmu dwar suġġetti li jridu jkopru għal-mistoqsijiet, kien hemm mistoqsija li kulħadd talabni biex nistaqsija jiena nitlob skuża sur Stark hija lilek din il-mistoqsija kollha jridu jkunu jafu dwar kif membru hekk rispettata li sibi ser jirreżenja f'dan iż-żmien ta' kriżi. Spekulazzjoni hija kbira ħafna tista' tgħidilna għaliex x'inhuma raġunijiet. Grazzi. Għani? Iva, grazzi Sharon. Nixtieq nirringrazzja lil kelliema kollha ta' żewġ panels, naħseb is-suġġetti kienu marbuta għanna żewġ livelli differenti ta' diskussjoni, għanna li maniġer tal-krizi u għanna it-talimiet il irdu nieħdu il krizi attwali biex namlu l-aġġustamenti meħtieġa għal gvernanza ekonomika ġdida, l-arkitettura ekonomika ġdida. Jien nixtieq nifoka fuq il-maniġjar tal-kriżi. Għaliex jekk ma nirnexxux fil-maniġjar tal-kriżi attwali bl-aħjar mod, bl-aktar mod konsistenti, wis probabbli dawn id-diskussjonijiet kollha, dawn il-miżuri kollha illi qed niddiskutu li qed nieħdu dwar gvernanza ekonomika l ġdida forsi ma jkollhom sens hija mistoqsija pjuttost mifruxa u nistaqsi li kulħadd biex jagħti tweġiba fil-qosor. Tlet xur ilu kellna deċiżjoni mill-Kunsill Ewropew illi kienet kwalifikata bħala waħda storika neġar tal-kriżi ninevitaw il-contagion u kol tweġiba konsistenti għal problema tal-Greċja, għal kwistjoni tal-Greċja. Nhar it-tnejn aħna ser ikonna Kunsill Ewropew ieħor u koll u kwalifikat bħala wieħed storiku. Mistoqsija, xmal zmerċ bejn Lulju u Ottubru. U xirridu namlu, xirrid isir biex il-Kunsill Ewropew illi ġej ta' bilħaq ikun wieħed ta' suċċess u jindirizza il-kriżi darba dejjem. Et-telet dwar is-solvenza jew l-insolvenza tal-Greċja il-kol tafu illi hemm diskussjonijiet għaddejjin dwar ristrutturar tad dejn, id-deċiżjonijiet u negozjati dwar il-PCI. Intom x'taħsbu dwar dawn id-deċiżjonijiet dawn li ttieħdu fl-21 ta' Lulju dwar il-PCI? Taħsbu li kienu effettivi, li kienu biżejjed jew inkella bħala parti minn soluzzjoni komprensiva din hija xi ħaġa li tittaġa tiġi innegozjata, trid tarġa' tiġi aġġustata Grazzi, Werner. Ich habe uh, äh, mehrere Fragen. Ja, iva, grazzi. Andi ci ta' mistoqsijiet. L-intervent ta' Sir Chris ma tantx ikkonvinċini. Id-dejn mhuwiex soluzzjoni. Li nidħlu għal dejn mhuwiex soluzzjoni. Sol Dinja l-opinjoni tiegħi kollu l-istorja hekk turina. Meta twaqqaf il-patta stabilità u tkabbir naraw il-60 Meta twaqqaf il-medja kienet 3 fil-mija. U issa irdu naħsbu dwar id-deficit ta' fil-Mija u naqsuh u mhux nżiduh. Għal daqstant qegħdin naraw l-oppost hawnhekk. Di tlet mistoqsijiet l-ewwel net. Jiena bħalissa rapporter dwar il-kwistjoni fil-21 ta' Lulju il-President rajna illi l-elezzjoni ma ġietx implementata. L-idea illi ser ikun hemm Ministru Ewropew tal-Finanzi mhix idea tajba il-kwistjoni ta' egoizmu nazzjonali edha dejjem tikber. U m'għandniex approċċ komunitarju hawnhekk din hija djufija wkoll tal-Kummissjoni Attwali tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea fl-opinjoni tiegħi mhijiex f'pożizzjoni illi tagħmel il-kondizjonijiet meħtieġa huma ma kontrollawx il-Greċja, ma għamlu xejn, ma implementawx l-aħjar deċiżjonijiet għal bosta raġunijiet. Għandi kwistjoni oħra dwar ir-rikapitalizzazzjoni tal-banek. L-Amerikani fl-ewwel fażi kellhom programm ta' rikapitalizzazzjoni simili għal banek tagħhom. L-Ewropej għamlu ħadu għazla differenti. Nistaw nejdu illi forsi kien ikun aħjar l greċja ħarġet miż-żona euro. Ser ikun qed nitolbu għal tweġibit bil-miktub jekk mhux ser iżommu fil-qosor ħafna li jem. Bum, j'avais deux Jena kelli zewċ mistoqsijiet, imma insomma ħanibda bl-ewwel waħda, mistoqsija l-Sur Krill. Dan id-dibattitu fuq il-multiplikatur huwa importanti ħafna jew nissopponu illi eh, il-multiplikatur eh, għaliex fil-literatura empirika Eh, eh, jipprevala ħafna iktar, issa xinu l-valur ta' dan il-multiplier fil Franza u fil-Germania. Qed nagħmel din mistoqsija għax qed dawk li jitkellmu dwar il-multiplier effect jgħidu illi eh, dan iwassal għal effett ta' li ħodna lura. Issa, qed naraw li tnaqis kullimkien hemm fl ewropa u fil-Franza l-gvern diġà għamel proviżjoni ta' proviżjonijiet ta' tkabbira l-2012 minn 2.15 għal 1.75 u l-makroekonomisti qed jgħidu li fl-2012 nkunu 0.5 issa jekk ngħaddu minn 1.75 għal 0.8 ġifieri qegħdin innaqsu 10 biljuni ta' dħul mit-taxxa. Issa jekk aħna nżidu wkoll 10 biljuni ta' żieda fit-taxxi li se jkun hemm is-sena d-dieħla għaliex ġew għaliex aħna se naqsu l proviżjonijiet ta' tkabbir l-isfel biex aħna nilħu 4.6% ta' deficit pubbliku fil-2012 u 3% fl-2013 tan skont impenji Ewropej. Mela fil-qosor xinu l-effett ta' tnaqis ta' 20 biljun jekk il-gvern Franċiż kellu jirrispetta il-kriterju ta' 3% u jilħu fl-2013 Mbagħad mistoqsija qasira għal Sur Stark li għamal parti mill-Bank Ċentrali Ewropew li ma jiddeċidix fuq il-bank fuq il-politika budgetarja il-dak li rebħu il-Premju Nobel għalu il soluzzjoni bħal dik li hemm fil-Istati Uniti ma tistax taħdem jekk ma jkunx hemm budget federali. L-Istati membri tal-Unjoni Ewropea ċedew il-sovranità tagħhom Inti ma semmejtux dan il-budget federali eh, apposta jew le, jew taħseb li hija temmek għal xejn. Everybody warning that I... Tajjeb wis, jiena se nistaqsi lil panelist sana biex ituna tweġiba ta' minuta u jibatu l-bqija bil-miktub għaliex ma nistgħux nibqgħu għaddejjen hekk fil-ġejjeni. Forsi kulħadd jitgħallem xi ftit. Herbert, mistoqsija tiegħek. Mistoqsija fil-qosor il-Professur Stark Inti jett illi fl-implementazzjoni ta' supervizjoni makroekonomika inti qed tara li ser hemm problemi. Hawnhekk f'din il-Kamra aħna kenna ħafna diskussjoni. Kommt diese Angst, die Sie äh, beschrieben haben, auch daher? dan ser jiproduċi l-effetti jew nkella il-beżat tiegħek ta' bilħaq ser isiru realtà. Grazzi. Issa Jorgen Stark l-ewwel li ser jitkellem għal xkej għamlet mistoqsija ta' sew interessanti. Il-koll nixtiequ nisimgħu t-tweġiba. Għen nixtaq tisma' nagħt kulħadd fil-panel u l-ek minuta kull jum, kull kulħadd. Kieġobkom. Jorgen għaxar sekondi dwar il-kwistjoni li ġiet diskussa fl-ewwel round u tqajmet ukoll f'din id-diskussjoni hawnhekk l-indipendenza tal-ECB. L-indipendenza tal-ECB qatt ma ġiet sfidata l-ewwel net l-ECB ser tisfida l-indipendenza tagħha. Dwar dak li ġimħabbar fid-9 ta' settembru mill-ECB il-li jinkonserni r-reżenja meta jiġi maħtur is-suċessur tiegħi għal raġunijiet personali. Għal raġunijiet personali tiegħi jiena għadni hawnhekk u se nibqa' f'din il-kariga sal-aħħar ta' din is-sena. Mbagħad fl-aħħar ta' din is-sena jiena se noħroġ stqarrija b'aktar informazzjoni dettaljata iżda għalissa għadni hawnhekk għadni fil-kariga tiegħi u minnix ser ngħid aktar affarijiet dwar dak li ġara bejn Lulju u Ottubru in-nuqqas ta' implementazzjoni domna wis biex eh, nimplementaw dak li deċidejna fil-21 ta' Lulju u dan ħolo nuqqas ta' ċertezza. F'dinja diġa miex ċerta. Dan huwa l-punt ewlieni. Dwar il-Greċja mbagħad dak li deċidejna fil-21 ta' Lulju 21% tal-MPV. Dan ma ġiex implementat, kellu jiġi implementat u kena nħaffu il-ħidma kollha tagħna biex insibu soluzzjoni fl-aħjar waqt. Dwar mistoqsija ta' Sullangen għanna nuqqasijiet fuq il-livell nazjonali, fuq il level supranazzjonali. U l fat li issa nisabu f'din il-kriżi naraw illi il-kriżi tad-dejn sovran għandha x'taqsam mal-falliment fuq livell nazzjonali fi żminijiet tajbin ir-regoli ma ġewx applikati b'mod sieħ. Ħafna gvernijiet ma żammewx mal-impenji tagħhom u qabżu il-miri tagħhom dwar il-livell supranazzjonali, il-proċeduri u l-istrumenti li huma disponibbli fuq livell Ewropew ma ġewx applikati bisħieħ. L-Istati Uniti rikapitalizzazzjoni kienet iktar kredibbli Jina marriċ nidiskrivi il-proċedura kif osanna għal din iċ-ċifra u r fl-Istati Uniti imma iswi rawa bħala ħaġa aktar kredibli. Issa kellna bosta stress test fl-Ewropa. U iswi din ma jrawix bħala suċċess Iva, ser kunem konsekwenzi jekk il-Greċja toħroġ minn zona euro. L-aħħar punt dwar l-scoreboard makroekonomika jien ikolli ngħid hija din hija mfassla hija msawra b'tali mod u ser tibġi implementata b'dan il-mod li tkun iktar flessibbli wieħed irid jiffoka fuq ftit indikaturi biss Teknikament il-laqa suppost pitchat eh, issa Ġerom fil-qosor ek jozbuk. Biex nwieġeb il-mistoqsija tiegħek naħseb li sanzjonijiet awtomatiċi fl-opinjoni tiegħi huma ta' min jiddiskutihom. Is-solidarjetà ma tristiġi. tiġi eh, tristiġi automatika. Għanna ħafna. Inċertezzi u għadna qed nistennew soluzzjoni Għalhekk is-soluzzjoni, is-solidarjetà għandha tkun awtomatika jgħid il-kellim. Dwar il-kumment tiegħek. Jiena favur iktar dejn, iwa, għaliex naħseb il-politika ekonomika jiddependu fuq situazzjonijiet ekonomiċi. Inkunu għahja li kieku jkollna aktar dejn. Jista' jkun li nkunu għahja li kieku jkollna inqas dejn ukoll, iżda rridu diagnosi tajba u rridu naħsbu dwarha. Dwar il-mistoqsija mill-kollega Franċiż ma nafx il-multiplier effect fil-Ġermanja ma fil-Franza huwa punt minja fuq medda qasira u punt minja fuq medda twila. Bosta studji sabu l-istess eh, riżultati. Fil-qosor, Ricardo, tixtieq tgħid xi ħaġa? Fil-qosor. Dwar xmar smert xina nemmen illi l-Unjoni Ekonomika u Monetarja kella Lokazzjoni ħażina tal-kapital, Kunsill Ewropew ippospona rikonoxximent ta' dan it-telf. Xirrid isir, irridu narfu it-telf minħabba l allokazzjoni ħażina tal-kapital dwar il-kapitalizzazzjoni tal-banek ma naħsibx li din hija l-aħjar prassi u rridu nwettqu l-aħjar reġim ta' soluzzjoni. Grazzi, grazzi. Jina tlabt l-kelli ma jekk ridux jżidu tweġibit tagħhom jew ikopru kwistjonijiet li ma kellhomx ħin li jkopruhom. Jekk huma jagħmlu hekk aħna nqasmuhomkom. Grazzi lil kulħadd. Dejjem ikonna mistoqsija, mistoqsijiet ċitanti fl-aħħar meta ma tantx ikonna ħin, ma tantx ikun fadlina ħin biex inwiġbuhom. Iżda nittamaw illi dawn jiġu trattati bil-miktub. Għanna laqa tal-koordinaturi jissa f'din il-kamra. Allura, kull min ma jħux sen f'din il-laqa jekk jogħġbu, iħalli din il-kamra malajr. Grazzi.